Ja, guten Morgen, Kollegen. Għodwa tajba, kollegi. Id-disa u għaxra. Għalek wasal iżmin biex nibdow il-laqa tagħna tal-envi, il-kumitat tal-ambjent. Nibdow bil-punt numru wieħed fuq l agenda għanna l ewel rapport Gardini għall-10 ta' filgħodu nar il-ħamis dan ħajġi post-post tal-19 ta' Settembru. Punt numru 18 fuq l agenda U se nirfurmaw il-membri kollha meta nkunu se nqasmu l-aġenda bl-email. Imbagħad il-punt numru 2 fuq l-aġenda. Għanna l-interpretazzjoni tas-soltu l-Estonjan, l-Latvjan huma posposti għal nar l-erba' iżda hemm membri li għadhom ma waslux, iżda insalmulhom iktar tard. Anki l-viżitaturi l-oħra li ġew iżuruna. Imbagħad irċevejtu rapport ukoll ta' żjara għan-nefsa li hija annessa mad dokumenti tal-laqa. Nixtieq nagħti merħba wkoll membru ġdid fil-Kumitat Envi which maruf, persuna marufa, Thomas Olmer, għal PPE. Ħerġa jkun membru sħiħ tal-Kumitat. Niferħulek. Għadu mux jgħatawnek fil-kamra xorta wahda ma. Bat għanna bħala sostitut il-kollega Erik Banki, Ungaris. mill-ewwel ta' Ġunju deputat tal-Parlament Ewropew. Merħba lilek ukoll. punt 19 fuq l-agenda. L-impatt ambientali tal-attivitajiet tal-estrazzjoni tal-gass tax-xejl u taż-żejt tax-xejl. Dawn il-punti li qed insemmilkom eh, mhux ser jiġu qasmin fil-laqa id-darba li ġejja l-ura tidu tuħdukom magħkom. Dan huwa l-kontribut tagħna l-ambjent Issa nar il-rapport ta' Sur Miroslav Uski, tielet punt fuq l-agenda, nitlob il-rapporter biex jitkellem. Vaġene, kollegini, vaġeni, kollegi. President, kollegi. Nishtiq nitkellem bliktar moċċar possibli u għalek jiena ħanitkellem bieċek. Etnat il-kolħat daħal ċans, daħal il-headphones u id biex kullħat ikun jista' jifhimni aħjar. Lan tar-rapport u l-emendi tar-rapport huwa li nadattaw il-proposta tal-Kommissjoni għall iżviluppi tekniċi fil-metodi tat-testjar. U dak li provajna namlu permessa dan ir-rapport huwa li nitrattaw il-ħoss in ġenerali bħala problema olistika sensiela sħiħa ta' ħoss, il-ħoss ta' tires, il witx ta' triq u il-magni. Hija numru ta' fatturi fl-imkien. Meta naslu għall-emendi hemm differenzi bejn il-kumitati permanenti, differenzi bejn il-gruppi politiċi fuq il-kwistjoni ta' tikketjar. Palmanna regoli vinkolanti fuq il-levelli ta' missjonijiet, grammi ta' biossidu tal-karbonju, per eżempju, u palma għanna tikketjar tal-emissjonijiet, issa għanna din il-kwistjoni ta' tikketjar tal-ħoss, tal-level ta' ħoss. U jina naħseb li level tal-ħoss il-tikketjar tiegħu irid ikun suġġett tal-valutazzjoni tal-impatt u dan irid isir mill-Kummissjoni. Jina ressaqt l-emenda 33 li hija maħsuba sabiex daħħal sistema ta' klassifikazzjoni għal wiċ ta' toroq biex nkunu nistaw niklassifikaw dawk l-uċuħ ta' toroq li waslu għal ħafna ħoss minħabba tires u minħabba l-istat tagħhom, l qada tagħhom. mill punti vista tal-saħħa tal-bniedem, imbagħad għandna problema fir rigward il-vetturi ibridi u l-vetturi li jaħdmu bl-elettriku bħala mod separat. Naħseb li regola għandhom niplikaw għal kulħadd. Numru ta' emendi jirreferu għal klassifikazzjoni tal-vetturi b'żewġ roti u tliet roti, il-muturi kif ukoll il-vetturi bi tliet roti. Dawn huma kwistjonijiet li ma jaqgħux taħt din il-leġiżlazzjoni u jiena favur li l-muturi jiġu indirizzati separatament taħt leġiżlazzjoni separata. Kategorija N1 dawk il-vannijiet li jeżistu f'ċertu stati membri biss u hemm emendi propju għal dawn. Dawn huma vetturi biktar minn 600 ċilindrat ħafna drabi e, jif, jif, jitrasportaw il-ħalib u għalhekk m'għandhomx jaqgħu taħt din il-leġiżlazzjoni għax m'hemmx sorsi uħor taħos li joħroġ minn dan il-vetturi. Jiena nappoġġa l-emendi wkoll għal dawk il-produtturi fuq skala żgħira bi produzzjoni Zajra. Naħseb li daw għandhom jiġu żentati mill leġislazzjoni Naf li l-grupp tal-SND qegħdin jitolbu għal materjal ta' tarif li jrid ikun disponibbli fuq il-kwistjoni tal-livell tal-ħoss, disponibbli propju mill-punt ta' mill-punti tal-bejħ. Jiena naħseb li l-atti delegati ridu jkunu ristretti. Il-Kummissjoni tuża kull tip ta' argumenti biex tindirizza l-ħtieġa akuta l-bidliet tekniċi. Issej ma nistax nifhem kif il-ħost li joħroġ mill-magni ħajwassalna f'sitwazzjoni fejn ħabta u sabta il-Parlament Ewropew irid jiġi esklus minn kwalinkwa taħid ta' deċiżjonijiet. Naħseb li dan ma jkunx xira. Għanna l-annes numru 3 wkoll kopert mir-rapport tagħna li jitkellem propju fuq il-valuri limiti ta' limitu, jina naqbel il-fazi fuq medda twila ta' żmien, fazi numru 4 fil-fatt naf li mhux kulħadd jaqbel ma' din il-fazi imma nissuġġerixxi li nużawha fix-xogħol leġislattiv ieħor għax aħna tippruvaw naraw iktar il-qoddim iktar minn 20 sena xi kultant il-qoddim u ma nafx għala nħoss li joħroġ mill-vetturi, mill-karozzi għandu xikun indirizzat mod differenti. Hemm emendi oħrajn għal dan il-nies, hemm total ta' 146 emenda, kollox ma kollox, u kull ma nista' ngħid huwa li jekk irid ikollna kompromess bbażat fuq konsensus fl-aħħar mill-aħħar, imbagħad irridu nagħtu attenzjoni kbira lil annes numru tlieta. Dan ser ikun l-iktar biċċa xogħol jibsa li nsibu soluzzjoni għaliha. Għal dan il-għan għal raġunijiet oħra wkoll jiena nissuġġerixxi li nideferixu il-vot mill-aħħar laqa ta' qabel il pawza tas-sajf għal l-ewwel laqa wara il pawza tas-sajf. L-argument wara dan huwa li l-Kunsill għadu ma bedix jaħdem fuq din il-kwistjoni. U b'mod tattiku jiena ma tantx konvint li aħna għandna bil-fors għandna ikonna pożizzjoni tal-Parlament imnaqxa fil-ġebel kmini wis meta għadna laqqas nafu l-pożizzjoni tal-Kunsill ser tkun. Din hija rekomandazzjoni minn naħati tiegħi biss, mhix xi ħaġa li jiena ħa noqgħod eh, nġerkom taqblu miegħi fuqha iżda nixtieq nisma' minn għandkom x'taħsbu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u nittama li nkunu ta' suċċess sabiex innaqsu il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-magni biex intajbu s-saħħa pubblika fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Hawnhekk qegħdin sitwazzjoni stramba mal-Kunsill, nibqgħu ngħidu li jridu naħdmu mal malajr, aħna temmejna kważi x-xogħol tagħna finalizzajnieh u prova waqtaw issa min għadu ma lestix dan huwa l-Kunsill. Isek għandek żewġ eh, entitajiet li qed jaħdmu eh, bħal ferroviji. Il-Kunsill qed jaħdem bħal ferrovija tal eh, ferrovija tal-prodotti li ġor il-prodotti u l-oħrajn il-Parlament jaħdem veloċità ta' TGV ta' talis. Għalek dan għanna għajmuħ fejn huwa xira, għax dan huwa punt importanti. Il-kollega ta' Tarella, Nick Joġbok, xedow li mis. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja il-kollega Utski għax-xogħol tajjeb tiegħu u anki talli qabel minn ma ħafna mill-emendi li jiena prezentajt. Jiena naħseb li għamel biċċa xogħol koerenti ħafna, tajba ħafna minkejja li suġġett ma tantx huwa wieħed faċli. Huwa suġġett tekniku ferm u mhux daqshekk politiku. Fil-pakkett ta' emendi tiegħi li ressaqt jiena provajt niċċara aktar il-pożizzjoni tagħna Għanisħaq fuq uħut minn dawn il-punti. Tlabna l-Kummissjoni tarrafna fuq din il-problema biex ikun hemm approċċ iktar integrat. Jiena ma nixtieqx li l-isforz kollu li għamilna biex innaqsu l-livell tal-ħoss jiffoka biss fuq il-magni u fuq il-karozzi. Il-ħoss huwa riżultat ta' ħafna fatturi differenti, huwa riżultat pereżempju tal-imġiba tal-bniedem, iżda fuq kollox ukoll tal-infrastrutturi tat-toroq. U għalhekk fuq dan il-punt għatem ftit wis attenzjoni li għattenata minnaħat tal-Kommissjoni u għalek aħna għedin nitolbu li kunem approċ integrali u approċ orizzontali biex bekk il-Kommissjoni terfa fuq spalleja din il-kwistjoni tindirizza din il-problema u fir rigward il-programmi ġodda l-fondi strutturali taħseb sabiex ikun hemm linji gwida speċifiċi sabiex bekk il-Stati membri jkunu jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni ta' toroq. Speċjalment dawk li jkollhom traffiku kbir u speċjalment dawk fil-bliet il-kbar. fl hemm ukoll indikazzjonijiet li Oski semma moċċar fir rigward il-klassifikazzjoni tal-vetturi per eżempju it-tikketjar għal tnaqqis ta' decibels. Naħseb li tittenata attenzjoni partikolari għal ċertu eh, vetturi veloċi ħafna u ta' produzzjoni limitata. Fil-tabelli, fil-tikketjar li għanna tal-Kummissjoni, dawn il-vetturi ġew imdaħla fl-istess tabella ma' karozzi oħrajn li huma aktar prezenti fit-toroq tagħna, iżda dawn huma biss produzzjoni ta' 0.03 fil-mija tal-suq kollu tal-karozzi fl-Ewropa. Għalhekk, peress li huma daqshekk speċifiċi u partikolari, jiena nitlob li jkun hemm kategorija differenti u nitlob il-Kummissjoni toqgħod sebajnejn u tkun favur din dan it-qassim, din il-klassifikazzjoni. Dawn huma karozzi kompletament differenti mill-oħrajn. Jena fl-emendi tiegħi indirizzajt anke punti tekniċi ferm u naqbel ma' rapporter fuq il-fatt li nerġaw ikonna test meter ta' 2 metri kull sekonda u mhux ta' 3 metri għal sekonda kif inhu propost mill-Kummissjoni. Problema importanti li saħaq u ukoll il-kollega Anja hija fuq il-labeling, it-tikketjar. Jiena favur din il-proċedura favur nħoss li hija utli, utli speċjalment tal-konsumatur għaliex meta jieġi biex jagħmel l-għażla irrid ikollu l-affarijiet kollha quddiemu biex ikun jista' jagħmel għażla għaqlija u sostenibbli u aċċettabbli. Iżda il-problema tal-metodu x'inhi? Jekk aħna il-Kummissjoni jekk aħna bħala kumitat jew inkella l-rapport tal-labeling l-iktar wieħed importanti. Hemm bżonn proċedura ta' impatt u mbagħad ta' valutazzjoni tal-impatt u mbagħad xi ħaġa oħra separata fir-rigward it-tikketjar li għandna nindirizzaw mhux fejn vi imma fimkom. L-parir tiegħi huwa li dan nindirizzaw f'mumenti ħor iktar qudiem tħassib tiegħi huwa li t-tikket jarf din il-fażi jista' wassal għal ħsarat speċjalment tal vetturi żgħar dawk li jiswaw lanqas fuq is-suq. Dawk li jiswaw inqas minn 10,000 euro. Hemm biċċa importanti mis-suq li tiġi influenzata speċjalment fid-diffikultajiet ekonomiku li għaddejjem minnhom naħseb li tkun tkun diffiċli li dak li jkun jaċċetta li qed nolqtu din il-kategorija. Għalhekk jiena mħasseb, mħasseb ukoll li din it-tip ta' leġiżlazzjoni, regolamentazzjoni li qed tiġi imdaħla f'din id-direttiva mingħajr valutazzjoni tal-impatt tista' toħloq xi distorzjonijiet fir rigward l-aċċess tal tal-vetturi fil-ċentri storiċi, il-stickers li jkollhom bżonn, il-vinjet, eccetera. Fir-rigward il-biossidu tal-karbonju, rridu nirritnajt ngħid kentejn oħra, huwa suġġett li nitkellmu ħafna f'dan il-kumitat fuqu, it-teknoloġija għamlet passi ta' ġgant il qudiem u kull kuljum biex naqsu l-emissjonijiet, il-ħoss, eċetera, u aħna għalhekk irridu narfu dan il-progress. Iżda jiena nixtieq li noqodu attenti fuq data partikolari. Kwalinkwa tip ta' kompressjoni ta' part ta' magna ifisser li l-ġatura tkun itqal u għalek twassal għal aktar emissjoni tal-biossidu tal-karbonju. Għalek rridu għodu attenti għalix nkella nsolvu problema u nigrafa oħra. Għal dawn il-konsiderazzjonijiet jitkollajna nħoss li napprezza u nista nappoġġa x-xogħol tar rapporter u anke fil-rigward il-vot fil-kumitat jiena wkoll naħseb li nistgħu nresquha f'Settembru flok f'Lulju. Vielen Dank, Herr Tarella. Dann spricht für die SMD als Schattenberichterstatterin Judith Merkis. Merkis, fissem l-S&D. Grazzi, President, grazie rapporteur, Signori. Naħseb li kienet proposta tajba, interpretazzjoni tajba, iżda naqbel mal-kollega u koll li jgħid iva ma rridu noqogħdu attenti wkoll x'inhu mal-fatturi kollha. Iktar milli sempliċement nagħtu ħarsa lejn affarijiet, meta nħarsu lejn il-ħoss rridu naraw il-fatturi li għandhom x'jaqsmu mal-magna li jipproduċu l-ħoss. Tinstema daqsxejn stramba li per eżempju il-ħoss tal-vetturi inna l-ġemp inta fataħt it-tapit qed ikollu inqas attenzjoni fil-fatt milli ħaqqu. Dan mux biss japplika l-ħoss tal-magna, il-ġestjoni tat-toroq, il tires u l-wiċċ tat-toroq. Din id-direttiva tindirizza il-vetturi u il-ħoss li huma jikkawżaw mhux kwistjoni ta' ġestjoni ta' traffiku u lanqas hija kwistjoni ta' wiċċ ta' toroq. Ta' ta' toroq. Dan huwa importanti ħafna meta nindirizzaw din il-kwistjoni u naslu direttiva ġenerali dwar il-ħoss dwar ħsejjes. Nħares il-qoddim biex ikonna iktar diskussjonijiet fil-futur fuq din il-kwistjoni u jiena naħseb li irrid konna aktar standards stretti u li wessaw l-approċ tagħna biex ikun hemm 6 decibels f'għaxar snin u ma jinteressanix daqshekk x'passi ser ikollna mill-industrija tal-karozzi. L-importanti huwa l-għan tagħna. Naħseb li rridu nkunu fukati fuq x'inhu l-għan tagħna u Id-direttiva titkun strutturata propju għal dan l-għan. Ma rridx ikonna wisq biċċi temporanji ta' leġizlazzjoni, għanzi rridu kunu miftuħa fuqha din il-kustjoni. Neħtieġu nifmu għala l-vetturi veloċi u karozzi oħrajn qed jiġu eżentati u qed ikun hemm limiti oħrajn. Dawn huma ħsejjes li Jiproduċu dan il-karozzi wkoll kollu, għalhekk għandhom ikunu koperti minn din id-direttiva biex ikonna livell ambizzjuż tal-permess għal ħsejjes li joħorġu minn vetturi. Nittama li nkunu nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol, barra minn hekk nixtieq nitkellem fuq it-tikketjar, il-kollegi qalu li għandu jrid ikun hemm integrata li ma tagħtix biss l-informazzjoni fuq il-konsum tal-enerġija zdan fuq il-level tal-ħoss. Naħseb eh, li dan ikun din tkun ideja tajba ħafna. Li tkun hemm studju wkoll li iseħ wara li għaddi il-żmien u suġġeriment huwa li m'għandux ikun wara tliet snin kif huwa suġġerit fl-annes tlieta iżda wara ħames snin. Ħames snin wara d-direttiva tidħol fis-seħħ għalhekk ikonna iktar informazzjoni u ittina iktar riżultati malajr mill-li kikun nimxu mal-proposta tal-Kommissjoni. Naħseb hija proposta tajba minnaħa tal-Kommissjoni fl-istadju oriġinali, ma rridx noqogħdu fetqu wisq magħha u nibodifikaw wisq biex bekk kun kemm jista' jkun dettaljata, preċiża u bekk l-industrija tal-karozzi tkun tista' tiffoka fuq lan tagħna u mhux fuq il-mezzi u ma naħsibx li għanna ikonna wis eżenzjonijiet. Nħares il-qoddim biex ikun hemm aktar diskussjonijiet u jiena ċerta li sejjer nexxinna innaqsu l-livell ta' storbju ta' ħoss mill-vetturi. Nixtieq ngħid li l-vetturi li jaħdmu bl-elettriku u appunta tħassib minnaħa tiegħi. Mur kontra lan tal-vetturi li jaħdmu bl-elettriku u għalhekk irridu nagħtu ħarsa kif ħa nindirizzaw tipi oħra ta' vetturi, vetturi li ma jipproduxux ħoss, vetturi li jaħdmu bl-elettriku, ecc. kif għan indirizzawhom. Grazzi ħafna. Kremer. Grazzi, President. Fid-diskussjoni tal-rapport tal-kollega jiena smajt dawn il-punti ma jasibx li proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba għaliex qed jissuġġerixxu klassifikazzjonijiet minimu tal-vetturi li ma jkorrispondux ma' situazzjoni ta' bħalissa. Il-Kummissjoni ammettitu dan, sa dan it-tant, u il-proċedura hija waħda ta' kondeċiżjoni hija waħda tajba, dan fisser li ħansolvu xi affarijiet li l-Kummissjoni għamlitx kif inhu xira. Il-rapporter issuġġerixxa struttura ta' klassifikazzjoni li naħseb li nistgħu niddiskutu iktar il qoddim Hija konformi mal-klassifikazzjoni tal-vetturi, u naħseb li naħseb li Suruski ħajuħodin bħala bażi tiegħu. Nimxu għal qalba ta' dan kollu l-annes tlieta hemm ħafna emendi hawnhekk u hemm ħafna direzzjoni differenti li nistgħu nieħdu. Nixtieq nitkellem fuq punt partikolari. Naħseb li rridu nqogħdu aktar attent fuq dal-punt. L-emendi li jistabilixxu valuri limiti għal karozzi kemm jekk huma tal-familja jew karozzi ta' veloċità għolja jekk hux 6 jew 7 decibels jew iktar baxxi dan mhux aċċettabbli għax ma tistax tiksibhom. Nistentikom eżempju. Il-karozzi li jaħdmu bl-elettriku li s-soltu ma jagħmlux ma jipproduxux ħoss jew ħoss li tista' tisma' għandhom emissjoni ta' 50 km fis-sija u jipproduċu 67 decibel. 67 decibel. Ma stax tasal iktar baxx minn hekk u mhux realistiku li nislu inqas minn 67 decibel. U għalhekk irridu noqogħdu attenti. Jiena mhix lesta li naċċetta l-annes li tkun xi tkun il-klassifikazzjoni fejn ikollna valuri limiti ta' 67 decibel jew iktar baxx minn hekk, speċjalment mhux fil-qafas ta' ħames snin, mhux possibbli. Naħseb li rridu nkun ambizzjużi iva rridu qogħdu attenti. Jista' forsi jkollna eżenzjonijiet dawn il- il-karozzi um, li jkunu prodotti f'verżjoni limitata biss din mhux argument tajjeb jekk tassew irridu impatt. Ejja noħorġu valuri limiti li tassew jaħdmu. Lest li naslu għal kompromess, per eżempju fil-qasam ta' tikketjar, hemm tliet klassifikazzjonijiet. Iva, rridu nibatu sinjal li rridu namlu ħaġa f'dan il-qasam, iżda jekk qed naħdmu fuq tikketta, rridu nqisu wkoll il-fatt li jekk int qiegħed fid-direttiva tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, jista' ikollok tikketta li tinforma l-konsumatur xem meta tixtri vettura li ma jistax ikonna minħabba l-istruttura tal-leġizlazzjoni hija li ikonna tikketta li titkellem dwar il-prestazzjoni tal-vettura tal-magna. Din hija kwistjoni ta' type approval. Jekk aħna ħnajnu tikketta li tajt li tista' tkun tipproduċi nivell baxx ta' u tista' timxi veloċità mhux ħażin, ma nistawx namluha lix fir-regolamentazzjoni ma nistawx ngħidu xi ħaġa li tipprovdi tikketta dwar il-prestazzjoni tal-vettura mish loka għawnek. Jena nissuġġerixxi li nħassru l-rekwiziti minimi ħanidilkom għala, ma naħsibx ma naħsibx li għandna bizzejet informazzjoni fuq dan u naħseb li dan ir-regolament m'għandux lok hawnhekk f'regolamentazzjoni, f'regolament ambientali, hija kwistjoni ta' sigurazza fuq it-toroq. U għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn dan meta l-vetturi jkunu jipproduċu ftit f'sejjes. Proposti oħrajn li huma ta' natura volontarja ma, ta, ma jamlux sens u din hija xi ħaġa li qed jissuġġeri l kummissjoni donhom Għalhekk nissuġġerixxi li jkollna xi ħaġa bbażata fuq valutazzjoni tal-impatt u jrid ikun hemm proposta. Imbagħad il-punt ta' ħari tiegħi jiena dejjem lest nisma' x'għandhom xejdunna l-industrija. U lest ukoll inqis l-emendi jekk ikunu bbażati fuq argumenti tajbin. Iżda li minix lest nagħmel minn tiegħi huwa li ikonna emendi kif ġipu laħa l-emmolaw minn parlamenti kolla li jiġu fl-axar minuta ma għomx. Għalek, għanna dawn l-emendi kolla, lest nisma xinu ma prioritajiet, lest nisma xinu ma l-argumenti li kollum bazi, tajba, iżda li konna jisna festin fejn inti taqbatu titfa l-emendi jisom pastizzi, naħseb li ikonna dibattitu fira u din mi xaħġa li jena lest involvi ruħi fija. Flawn l-emendi kollha u naħseb li huma ta' priorità, naħseb li għandna nifukaw fuq l-annes numru tlieta, dak huwa l-iktar importanti. Il-punt ta' tiegħi fuq l-iskadenza għal-vot naħseb li huwa importanti ħafna li meta nitkellmu dwar il-leġizlazzjoni teknika irridu nieħdu l-ħin biex nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. Kif inhu xira. Naħseb li valla pena li nikonsidraw nivvotaw wara l-waqfa tas sajf Naħal oħra rajna li eh, xogħol qiegħed fidejna u l-Kunsill musser jaħdmu jekk aħna musser naslu x'imkien. Nispiċċaw noqogħdu lura tnej li aħna nistennaw għal xulxin minn ħajim xil qudiem Fuq l-annes numru tlieta naħseb li għandna ħafna mendi, naħseb valla pena li sal l-aħħar sa wara l-waqfa tas-sajf biex ikun leġiżlazzjoni tajba ja kiitoksia raportöörille. Grazzi ħafna u grazzi wkoll li rapporter għal eh, xogħol illi għamel għal kumitat tagħna. ħafna mill-proposti li jagħmel ir-rapporter jiena nista' napoġġhom bisħieħ, per eżempju, l-informazzjoni li l-konsumatur. Imma ma nistax mbagħad mill-banda l-oħra nappoġġa xuħut mill-estensjonijiet tal-iskadenzi jew tal-perjodi ta' żmien il qed jipproponi ju. Dawn l-iskadenzi ġew fissati ħafna żmien ilu u l-kol kemm aħna nafu kemm problema kbira dik tal- tal-ħoss u tal-istorbju ambientali u li toħloq problemi għal bosta nies tnaqqis ta' decibel wieħed tiswa madwar 0.5 fil-mija tal-prezz ta' karozza. Imma il-benefiċċji għas saħħa li jinkisbu għax il- persuni jorqdu aħjar, jimirdu anqas. U maċari, dan ifisser li f'termini ekonomiċi huwa 30 darba aħjar jiġifieri il- il-benefiċċji li wieħed jikseb huma 30 darba akbar mill-prezz mil illi jiswa dan il-titjib. Ġifiri għalek jena ma naqbilx illi għanna nestendu dawn l-iskadenzi. Hemm ħafna karozzi li diġà jissodisfaw u diġà qegħdin eh, skont il-limiti li proponiet il-Kommissjoni. Flemendi illi eh, għamilt jien jiena rrit li naslu għal valuri limitu għal vetturi b'żewġ roti u bitlet roti. Jiena naqbel ukoll illi għandna naqsuhom dawn il-valuri limitu. Mbatt li konna valur limitu separat għal l-20 is-sena 2020 Aħna hawnhekk mhux biss qed nitkellmu dwar problema tal storbju um, ehm, ġenerat mill-magna tal-karozza imma anke mill-luċuħ tat-toroq kif ukoll ehm, il-tires, um, il ir-roti. dan ifisser illi mannix infarfru il-responsabil ta' hawnhekk ma tkunx ħaġa xirqa jekk aħna nal u għajnejna għal ħoss illi għamlu l-magni tal-karozzi minħabba il-fatt illi huwa minnu illi it-tajers u koll joħolqu ċertu ammont ta' ħoss. Irridu nkunu onesti ma noqdux nimmanipolaw is-sitwazzjoni jew ir-realtà meta aħna nkejlu il-ħoss illi jagħmlu il-vetturi dawn għandu jkollhom it-tajez eh, li għamlu iktar storbju biex hekk kumbat il-ħoss li jiġġeneraw il tajez ma jkunx jista' jintuża bħala skuża. Kellima li miss. Grazzi ħafna, President. L-istorbju mit-traffiku nsibuh kullimkien f'dawn iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. Na karozzi kbar, trams u eh, l-istorbju iwassal għal ħafna problemi tas-saħħa. l-istress ma jinħalloqx biss minn xi ħoss eh, qawwi ħafna u li jdum għal ħafna żmien l-imħuħ tagħna kollu qed jipproċessaw l-istorbju li hemm madwarna u għalhekk dana iwassal l iktar uh, stress fuq il-ġisem u jista' saħansi trajolli il-pressjoni. Dak li huwa importanti huwa li anki tnaqqis żgħir tal-ħoss ta' traffiku eh, huwa uh, meqjus bħala xi ħaġa li tagħmel ħafna ġid għas-saħħa tal-bniedem għalhekk aħna rridu kemm jista' jkun innaqsuh il-livell tal-istorbju li għamma dwarna. L-idea li aħna uh, eh, indajfu il-valuri limitu, nkomplu kaxkru bihom għal dejjem hija xi ħaġa irresponsabbli punt 22 ukoll hija eh, eh, huwa żball ukoll jekk aħna se naqsu l-valuri limitu ma nisax nemmen irridu namlu xaħġek. Dan ifakkarni fil-regolament eh, dwar it-naqis ta' diossidu, l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju mill-karozzi. issa qed naraw illi dawk li jipproduċu l-karozzi qegħdin jilħquhom dawn il-valuri li mitu mingħajr ebda problema ta' xejn. Kien hemm saħansitra proposta għal 120 sa l-2015 għalix ma tantx kien sar progress. Għalek kiena naħseb illi mannix natu kas il-rit u l-menti tal-produtturi tal-karozzi. Aħna diġa għedin in nipposponu l-implementazzjoni minnajr man, man dajfu jew innaqsu il-livelli l-biċċa kbira tal-karozzi diġa uh, se jilħu 70 decibel sal-2015 u 25% minnom diġa laħqu il-tini fazi ġifiri uh, eh, 68% sal-2017 u t-tielet pass se jintlaħaq permezza teknoloġija li għanna bħalissa imdin tintuża iktar mod iktar wiesa u l-Parlament Ewropew għandu jħares iktar lejn il-bżonnijiet tal-popolazzjoni li ma tixtieqx li dawn il-valuri li mitu eh, jitnaqsu għalhekk jiena nitlob li ikun hemm implementazzjoni iktar maġla tal-proposta tal-Kummissjoni fil l-ewwel fażi sal-2013 u t-tieni fażi sal-2015. Barra minn hekk irridu nkomplu naħsbu u nippreparaw ruħna għat-tielet fażi ġifieri dak ta' l-2020 u nifokaw iktar fuq il- trakkijiet anki fil 3% biss tal-vetturi fl-Unjoni Ewropea ma' trakkijiet dawn eh, jiġġeneraw nofs l-emissjonijiet tal-istorbi. Rapporter għandu raġun jgħid li anki it torro jikkontribwixxu għall-istorbju li għamlu il-vetturi. il vetturi Imma l-irħas u l-iktar mod sempliċi kif wieħed jindirizza din il-problema huwa li aħna naqsu il level ta' ħoss illi ġeneraw il-vetturi hemm bżonn ta' regolament fuq il-karozzi u mhux fuq il toro Sur Rossi. Grazzi ħafna. Jiena naqbel 100% mal-rapporter fuq il-possibilità ta' estensjonijiet tal-iskadenti anki jekk naħseb li f'dan il-moment ma nistawx nitolbu wiz minn dawk illi eh, jipproduċu l-karozzi għal din batuti bizzejet wieħed jara l-istatistika li ħarġet dal-aħħar li wieħed jikompli jitlob iktar sagrifiċċji f'mument bħal dan eh, x'se jiġri nirriskjaw li tilfu l-kumpaniji jgħalqu l-kumpaniji u jintilfu l-postijiet tax-xogħol il-riżultati li jinkisbu meta wieħed jitlob wis narawhom fl-Italja aħna għanna limiti tal-storbju baxxi ħafna, ta' wis, mela, illum ebda eh, post fejn ikunem kostruzzjonijiet ma jista per eżempju eh, jiproduċi inqas ħoss manke meta jaqalbini eċetera, eċċetera għal dara kull darba illi ikunem hemm eh, dawn ikun qed isir xogħol bħal da ta' bini jew ta' twaqqih ta' bini eh, jitolbu deroga għaliex ma jistgħux jilħuq dawk il-limiti għalek dawk il-limiti għoljien u ambizjużi zzejiet eh, u maħolma maħna se nilħu għom għat. Ġifiri aħna konvinti illi dak li qed proponi il-rapporter huwa xira. So, jetzt haben wir ein Problem. Grazzi ħafna. Issa, għandi problema jgħet il-President, għandi seba uh, ismijiet oħra fuq il-lista tal-kellima. Signora Fajskeba forsi tħallini nispiċċa. Kont etnajt għanna seba kollegi fuq il-lista imma għanna u koll il-rapport ta' Gilles Pargnew. Jiġifieri se jkolli naqtalkom il-mikrofonu wara minuta u nofs. Nkellem ħadd musserni xi li jitkellem kulħadd, signora Vice Geber. Inti responsabli għal rapport fil-Komitat tas-Suq Intern. Grazzi President, aħna fil-Komitat tagħna se nivotaw din il-ġimgħa ħdimna sfi fuq dan ir rapport mhux eh, l-inqas fuq l-annes tlieta u eh, ħdimna wkoll fuq kwistjonijiet li interessaw l konsumaturi aħna wasanna għal kompromess eh, mal-partiti kollha. U għalhekk dawn l-isforzi issa biex inkomplu niddeferixxuha eh, din id-deċiżjoni qiegħda tiskantani aħna provajna nimxu skont il-kalendarju ta' u sa intom stess tridu tipposponu. Imma insomma għamlu intom Ovvjament aħna rridu innaqqas innaqsu l-istorbju fl-interess tas saħħa pubblika u jiena naqbel ukoll li għandu jkollna e, għan fuq medda ta' żmien twila fl-imkow jiena proponejt xi ħaġa bħal din. Aħna għandna żewġ fażijiet e, wara sentejn u ħames snin imma għal dak li rigwarda ċertezza legali u interess għal konsumaturi naħseb illi hemm bżonn illi konna għan fuq medda ta' żmien twila li jkun ambizzjuż. Issa b'ħassur Kramer Jena naħseb li il-proposta ta' klassifika eh, tal-Kommissjoni eh, mhix mish eh, adattata, memx differenzazzjoni bizzejet u l-proposti tal-Kommissjoni huma diġà obsoliti. Aħna għanna bżon ta' klassifikazzjoni ġdida, jena abbozzajt sistema ġdida ta' klassifikazzjoni għal-Komitat IMCO għax naħsbu li klassifikazzjoni differenti se tippermettilna li nilħu valuri aħjar ola u iktar ambizjużi minn dawk tal kummissjoni fl-istess ħin xorta waħda nkunu qed nibqgħu realistiċi. Il-kummenti tas-Sinjura Vils dwar eh, eh, din id-diskussjoni li eh, tiġbaħ ħafna l dik tal- meta konna qed naħdmu fuq regolament dwar l-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju. Aħna marridux neddu it-naqis tal-emissjonijiet tal diossidu tal-karboni u laqqas is-sikurezza tal-vetturi. Sur Zeba, grazzi Sur President, il-koll naqblu li il-protezzjoni tas saħħa pubblika huwa għall-argument fil-qalba tal-ġustifikazzjoni għal dan ir-regolament imma fl-istess ħin approċċ holistiku li qed jitolbu il-kollegi huwa wieħed eh, tajjeb huwa ħafna raġunijiet ma nafx jekk hemm bżonn li nkunu ambizzjużi daqskemm jixtiequ li aħna nkunu xi mill-kollegi Dak li huwa importanti huwa li aħna nindirizzaw il-problema tal-istorbju fl-ambjent u l-effetti għaw fuq is-saħħa tal-ċittadini tagħna għandna jkollna appreċċ olistiku u nżommu f'moħħna wkoll illi l-uċċuħ tat-toroq met veloċità għolja jagħmel ħafna differenza fil-livell tal-istorbju. Issa fir rigward tal-annes tlieta dan l-annes huwa ibbażat fuq kondizzjonijiet ideali li ma jeżistux fir-realtà. Dawn ir-regoli stretti li qed eh, niddiskutu se effettwaw il-prezz tal-vetturi u kif ukoll il-kompetittività tal-industrija. Għalhekk aħna rridu nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna nieħdu approċċ integrat lejn il-problema tal-ħoss fl-ambjent tagħna ħafna eh, elementi li waslu biex joħolqu iktar storbju iktar ħoss li l-koll flimkien joħolqu ħafna problemi anke għas-saħħa ta' ċittadini tagħna. Iva qed nitkellmu dwar l-istorbju tal-karozzi, iva irridu nitkellmu dwar dan imma ma nistgħux eh, ninjoraw aspetti oħrajn u kawżi oħrajn ta' storbju. Imma laqas ma nistgħu nkunu ambizjużi żejjed. Il-kellim li jmiss Għamnek għal darboħra edin niddiskutu suġġett favorit tagħna l-karozzi forsi nista' nfakkar il-kollegi tiegħi eh, dwar il-dibattitu fuq id-diossidu tal-karbonju. Tiftakru kif kien għallunna li kien se jasal kien wasal l-aħħar tad-dinja imma wara kollox imbagħad skoprejna li l-industrija tal-karozzi kienet diġà lesta. Issa dwar dak il-li għal sur Zebe il istorbju immarrat l-nis. Ħarsu lejja, jiena raġel b'saħħti imma jiena wkoll imbati minħabba l-istorbju, kulħadd ibati ħabba l-istorbju anke l-ekonomija u għalhekk irridu nkunu kuraġġużi. U naħseb illi l-idea illi inqisu dil problema f'kuntest aktar wiesa hija idea tajba u jiena naqbel maħħa sur President. Jena naqbel ma dak il għallu rapporter Sur Tatarella. Il-fattu li il-karozzi li ma jimlu starbju jimbijaw sew u jekk jirna xinna nibnu toro aħjar li ma jiġenerawx iktar starbju inkunu għammin diġa wasanna nofstri. Is-Sir Callanan. ma konċi realizzajt illi millu malada kont biddilt il-nazzjonalità tiegħi. Ovvjament, sa' kemma ma tilabx il-futbol, imma ħan ma' oċ nitkellem fuq il-championships. Grazzi lil Miroslav għal rapport eccellenti tiegħu u għad dossier tekniku ħafna jina u koll darba kont involut dossiers tekniċi bħal dawn u naf kem jirrikjedu xol. ħafna mill-punti diġa issemmew, mux sen irrepetijom. Nixtieq nagħmel punt wieħed sempliċi. Jiena rrid nappoġġa l-emendi li prezentajna jiena sur Uski sur Tatarella biex noħolqu klassifikazzjoni addizzjonali għal karozzi għall-użu speċjalizzat Eh, naħseb li s-Sinjura Mekis mandiċ raġun, aħna ma rridux li neżentaw dawn il-vetturi mill-proposta, dan huwa punt importanti, aħna rridu sempliciment noħol u kategorija separata għalihom minħabba speċifiċitajiet partikolari tas-suq sabiex dawk il-manufatturi u produtturi jistgħu jkunu rikonoxxuti fil-proposta dawn huma vetturi li spess jipproduċuhom għan kumpaniji żgħar li huma żgħar jew ta' daqs medju u um, huwa qasam fejn eh, eh, il-produtturi Ewropej huma propju fuq il-linja ta' u huma l-akbar produtturi madwar id-dinja walla kiena naħseb li dawn għandhom ikunu rikonoxxuti u għandha tinħolloq kategorija partikolari għalihom aħna qed nitkellmu dwar 0.03% tas-suq kif intqal ġifieri ammont żgħar ħafna u jiena nixtieq illi tappoġġaw l-emenda tagħna għal dan. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi. Martin. Martin, għadna l-ewel round u mux sentik eh, eh, iktar ħin mill-li jistħoqlok. Sur Gil Parnu, sur President, eżis kollegi, il-biraħ fil-Komitat Trasport u Turizmu aħna adottajna la bozz tal-opinjoni tiegħi fuq dan il-sujġet il-level ta' ħost tal-vetturi bil-motur. Jiena flimkien ma' shadow rapporteurs u dawk li prezentaw l-emendi wasanna fuq għal-kompromessi fuq il-referenza l-approċ globali u integrat u l-importanza ta' livell ta' ħoss minimu għal vetturi ibridi u elettriċi eh, jaħdmu bl-elettriku. Kien diffiċli li niftemu fuq il-valuri limitu fl-annes tlieta tal-proposta tal-regolament din jina ritnajt l-kollegi tijaj ta' dan il-komitat li minkejja proposti għal lemendi emendi Aħna xorta wahda irnexxinna naslu għal emenda ta' kompromess jiena u shadow rapporter tal-PPE, il-Sur Koza. Jien naħseb li din l-emenda ta' kompromess permettina li naslu għal soluzzjoni moderata, ibbilanċata, bilanċata eh, insomma, fil-limiti ta' dak li kien possibli. Jiġifieri hija pożizzjoni li għal xuħut eh, hija uh, propju maqtuwa mill eh, dik li hija qed mixtieqa mill-industrija tal-karozzi u oħrajn għall oħrajn hija xi ħaġa illi uh, ma toħloqx diffikultajiet għall-industrija jiġifieri jiena nixtieq ngħid hawnhekk illi dan il-kompromess Emenda ta' kompromess eh, kellu l-approvazzjoni tal-maġġoranza kbira tal-Komitat tra Trasport il-biraħ. Kellim li miss minuta u nofs. Skużani li ħadd il-mikrofonu biżbal qabel. Jgħid il-kellim. Jiena sempliċement trid nirreferi għal dak illi għallu l-kellima ta' qabli. Naħseb li Sinjura Kramer u jiena għandna nijiet differenti imma nużaw mezzi differenti biex nilħquhom. Ftit snin ilu, il-kollega Tana Schwabe kien ir rapporter fuq il-regolament fuq il- ħoss ġenerat mit-tajes, l-industrija kienet kontra taħħa din l-ideja għadna nid-differu għan nid-differu man bat fl-axħar aħna deċidejna illi Eh, inkomplu għaddejjien bija. U naħseb is-sitwazzjoni hawnhekk hija l-istess. Naħseb l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa jiena nixtieq illi jkunu fuq il-linja ta' qudiem u imexxu biex eh, kun hemm iktar żvilupp ekonomiku naħseb illi tliet kwarti tal-vetturi diġà Eh, jissodisfaw l-ewwel rekwiżit għalhekk naħseb illi nistgħu neħilsu minnu dan l-ewwel livell eh, għaliex diġà il-ħaqnieh ma nix nambuh għax għandna tajt li għamlu minn asħoss issa u naħseb illi l-industrija Ewropea tista eh, taħdem biex tibda tipproduċi karozzi li għamlu minn asħoss li jumbat jamluwa iktar faċli għalina li nikkompetu mal-industrija barra mill-Europa. Sur Vittorio Prodi. Grazzi. Jiena naħseb illi l-emissjonijiet tal-ħossi dependi ħafna mill-użu li jsir mill karrozza jew mill-vettura. Naħseb illi huwa iktar importanti illi mod partikolari fil-ċentri li jkunu abitati nistabbilixxu limiti ta' veloċità li jkun hemm infrastruttura biex dawn il-limiti jkunu rispettati Mbagħad dwar l-istorbju b'mod ġenerali dan jiddependi kemm mill-karozza kif ukoll mill-toroq li l-karozza eh, eh, tinsaq fuqhom. Għalhekk jekk aħna rridu forsu forsi inqisu issa x'alternattivi għandna jiena naħseb kieku kont nibda mill-muturi għaliex dan jam, dawn huma vetturi li jagħmlu ħafna storbju fl ibliet bat il-karozzi u koll jamlu storbju, però l-muturi meta uh, ikunu weqfin per eżempju, f'xi traffic lights, bat jirġaw jibdaw is-suq u joħorġu propju veloċità massima. Jina naħseb illi anki emmek nistaw nillimitaw il-veloċità, għalmenu f'dak li huma iċ-ċentri tal iblit Grazzi ħafna, Vittorio Prodi. Issa nati l-mikrofon lill-Kummissjoni nitlobkom eh, ma titkellmux fit-tulek joġobkom, Sur Ġan għall-Kummissjoni. Kummissjoni ma tixtieqx titkellem. Grazzi, President, eh, xi kummenti eh, dwar il debattitu illi għadna kif, kif kellna l-ewwel dwar l-approċċ integrat vera illi il-rapport jirrigwarda biss il-ħsos tal-vetturi, semma u koll il-ħos mit-tajes. Madana kollu aħna u koll nafu illi dan kollu jrid jidħol f'approċċ iktar integrat sabiex ikonna approċċ koerenti fir rigward tal-mekanizmu li noħol kontra l-istorbju ftit ġimatilu Eh, l-operaturi l-istati membri rappresentanti tal-Kommissjoni tal-Organizzazzjonijiet u tal-Industrija il-taqaw eh, biex jaraw kif jistaw joħolqu dan approċ integrat anki għal dak li għandu xaqsama responsabilta tal-istati membri il-proposta li għandkom u dimkom eh, tinqara u kol flimkien ma' rapport kaz 21 Eh, illi japprova dan l-approċ integrat kontra il-ħoss wasanna liħ il-kol flimkien ġifir memx kontradizzjoni bejn il-proposta li għandkom il illum u l-fat li din eh, tkun akkompanjata minn miżuri oħrajn fil-kuntest ta' approċ integrat elementi ieħor kemm il-darba smajna illi it-test jirrifletti irrida li hemm miżura aħjar jew l aħjar tal-valuri limiti u illi hemm prestazzjoni aħjar minnaħa tal-karozzi sissa dejjem kellna kejl illi kienet kien jintuża fuq il-prestazzjoni tal-vettura, tal imma dawn il-limiti kollha ma kinux jippermettu illi aħna nkejlu sew il-sorbju li kellhom jissapportu ċittadini issa għandna miżuri li permettinna illi nkejlu u nikkwantifikaw il-ħoss kollu li ġenerat minn karozza u nħossu li dan huwa kejl illi sejjena nifmu aħjar l istorbi li jrid jissapporti ċittadini tagħna din hija eh, miżura ġdida, eh, metodu ġdid illi irrid ovvjament issa ehm, ibiddel il-valuri illi ġew ehm, fissati fl-1995. Għalhekk Jiena naf li l-membri tal-Parlament Ewropew rridu jagħmlu proposti aħna lesti li neżaminaw il-proposti tal-kumitati differenti u nieħdu approċċ pożittiv. Grazzi. Vielen Dank und abschließend erhält er. Grazzi. Issa nagħtu il-kelma lura li rapporter. Grazzi, Sur President, kollegi. Dan id-debattitu kien interessanti ħafna u jiena għandi żewġ punti hawnhekk. L-Onorevoli Krama sema illi il-Kunsill qed jistenna lill-Parlament sabiex eh, ifisser ruħu l-ewwel. Naħseb għalhekk aħna għandna m'għandniex naġlu, għaliex ovvjament li għawn il-mossi tattiċi mill-konsil mumiex adattati. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux hekk timxi l qudiem u għandniex allura insofru minn pressjoni żejda. Kien hemm eh, tweġiba għas-Sinjura Merkis jiena ma rridx eh, illi jkun hemm kategorija ġdida għal vetturi tal-isports u allura rrid ikonna dan il-għan għal żmien ta' twil. Xorta waħda qegħdin naraw illi hemm regolamentazzjoni ta' vetturi li kollha rota jew aktar. Ma nista' nagħmlu proibizzjoni fuq il-moturi u moturi ġodda fil-Ewropa u anke fl-Istati Uniti huma regolati diġà. Jekk wieħed imur jixtri Harley Davidson mill-lum il-ġurnata, dana diġà għandu standards eżistenti. Jina nilqa il-punt li l-kollegi semmew dwar it-trakkijiet 3% tal-vetturi li jagħmlu 50% tal-storbju. Tal eh, Dana eh, lura huwa evidenza għad-deċiżjoni tiegħi illi il-ġestjoni tat traffiku u limiti tal-veloċità u restrizzjonijiet fuq it-trakkijiet fi ċentri tal-ibliet jistaw iwaslu għal aktar benefiċċji milli sempliċement namlu impatt negattiv fuq l-industrija tal-karozzi baktar regolamentazzjoni. Xi snin ilu nfakkarkom aħna dejna leġislazzjoni għat tnaqqis tal-CO2. Meta aħna għamilna hekk, aħna awtomatikament għamilna dan il-liġi mod automatiku u bekk aħna mbagħad kattarna l-istorbju U allura it-tnaqqis ta' CO2 ifisser li magni jkunu aktar effiċenti u dan jfisser aktar storbju. Issa minna tagħna l-oħra irridu naqsru l-livell tal-istorbju. Iżda dan mbagħad se jżid il-livelli ta' CO2. U allura m'għandniex aħna niddebattu l-ispejjeż għall-industrija tal-karozzi. Iżda ma nafx jekk intom xinna tajtux l-industri tal-karozzi palissa miex qed tagħmel ħafna profitti British Leyland, Jaguar u issa wkoll naraw illi dawn edin jinxtraw minn kumpanija indjana Volvo issa fidejn kumpanija ċiniża. Ma nafx fejn irdu naslu dan id-dibattitu allura jiena nittama li fl-aħħar mill-aħħar eh, naqsu l-istorbju ta' traffiku għal benestri ta' kulħadd. Grazzi ħafna li Sur Oski. L-industrija tal-vetturi ila issa titħabat U allura hemm diversi raġunijiet għal din is-sitwazzjoni, indipendentement minn din il-leġislazzjoni mhux neċessarjament hija leġislazzjoni ambjentali li waslet għal dawn il-problemi, iżda l-kwistjoni tqajmet. Il-kwistjoni tas-saħħa tat-toroq, il-kundizzjoni tat-toroq u allura irridu nsibu mezz kif aħna nittrattaw din is-sitwazzjoni miex biss kwestjoni li titratta il-karozzi għanna u koll il-ferroviji fil-kas ta' traffiku tal-ferroviji għawnek għanna impatt negattiv fuq il-popolazzjonijiet. Kif ukoll hemm l-effetti tas saħħa tal-aeroporti għanna dokumenti eh, dwar dan il-punt ukoll. Mużda irridu nittrattaw din il-kwistjoni tal-effetti tas saħħa ta' mezzi differenti ta' trasport. Din hija issa fidejn il-koordinaturi. Issa, kif semma il-rapporter. Il-votazzjoni fil-Kumitat tal-Ambjent qed jiġi post-post għat 19 ta' Settembru u naraw dana kollu x'effett se jkollu fuq id-data tal-plenarja. Jiena naf li rapporter jixtieq li jkollu diversi laqat mal shadows u għalhekk irridu nkunu flessibbli fuq l-iskadenza. Grazzi ħafna. Bekk naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda tagħna, riski transkonfinali serja s-saħħa, l-ewwel kellim ir-rapporter Jill Parnio, jekk jogħġbok. Sur President, eżis kollegi, bitra tal-11 ta' Mejju, is-Sur Mattias Grant, inti, Sur President, rrit titlob l-opinjoni ta' servizzi legali fir rigward ta' kwistjoni li kellha x'taqsam ma' proposta tal-Kommissjoni fuq il-riski transkonfinali serja saħħa Għalhekk eh, aħna issa bħala rapporter jiena nixtieq naqsam mal-membri ta' dan il-komitat, aħna nixtiequ nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' sistema ta' alert bikrija Eh, fil-rigward ta' riski transkonfinali serja s-saxħa. Dan il-mod, aħna inħossu li nkunu imlejna il-vojt li indunajna li jem f'da kollu li hija sorveljanza, valwazzjoni, ġestjoni ta' riskju fuq da kollu li rigwarda s-saxħa. Kontrarju għal Komissjoni Ewropea, Jiena nħoss illi riski transkonfinali serja s-saxħa minħabba il-raġġi jonizzati għandu jagħmel parti mill-approċ eh, globali eh, inkluża f'din il-deċiżjoni dak li ġara fil-Ġappun f'Marzu tas-sena li għaddiet fakkarna eh, jekk joġobkom. Forsi tistaw tippermettu jekk joġobkom lir rapporter jintroduċi il-proposta tiegħu bil-kwiet daw kollha li mhumiex interessati f'dan il-punt hekk joġobkom itolqu itilqu l-barra u patbċu barra minn din il-kamra. Nerġa' nati il-mikrofon il rapporteur Iva, grazzi Sur President. Mela, Grazzi tal-li qed tismani. Mela għalek aħna ħassejna illi kienem bżon illi nitolbu s-servizzi legali tal-Parlament Ewropew biex nkunu nafu jekk il-bazi legali tad deċiżjoni kelli tinbidel jekk aħna nipproponu illi nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' teddidiet wara eh, incident radioloġiku jew nukleari u fl-opinjoni illi aħna rċivejna kienet eh, konfidenzjali, kien dokument konfidenzjali, servizzi legali għal il-memx għalfejn imbidlu l-bazi legali tal-proposta prezenti, anki f'kas fejn il-Komitat tal-Ambjent jixti iwessa l-kamp ta' applikazzjoni tijaw biex ikopri eh, incidenti radjoloġiċi jew nukleari għaliex eh, Dan huwa sekundarju anke fil-ċema fl-iskema ġenerali tal-proposta għalhekk jiena eh, nixtieq illi nwessaw il-kamp tal-applikazzjoni ta' deċiżjoni preżenti, riski transkonfinali serja s-saħħa minħabba eh, raġġi jonizzati. Jiena eh, naħseb illi dan għandu jagħmel parti integrali mill-approċ globali tal-Kummissjoni fl-artiklu wieħed tad-deċiżjoni għall-informazzjoni tagħkom. Jiena preżentajt ir-rapporti għaj illum lis-servizzi ta' tradutturi Eh, mbagħad ikun hemm preżentazzjoni dettaljata fil-Kumitat tal-Ambjent fl-10 ta' Lulju li ġej, u mbagħad l-emendi jridu jaslu sa' 18 ta' Lulju li ġej. Issa l-adozzjoni ta' dan ir-rapport hija prevista eh, fit-18 ta' settembru fil-plenarja, mbagħad mbagħad tiġi preżentat fil-plenarja f'Ottubru. Dan ħadd. Grazzi ħafna. Issa nisimaw li shadow reporter. Jena rajt il-rapport mis servizz legali fil-fema tijaj hija xi ħaġa loġika din ma toħloqx aktar mistoqsijiet u ma tantx għandix zid. Iżda tkun xi ħaġa interessanti jekk nisimgħu mis-servizz legali jekk eh, jistawx forsi jinnotaw xi affarijiet li forsi ma joħorġux fil-kidba. allora forsi xi kumment dwar dak li hemm Als nächstes spricht dann die. Grazie ħafna. Issa l-Onorevoli Taylor. Xtaqt najt li jena rajt l-opinjoni legali mandiġ tħassib lanqas iżda tkun xaġa interessanti nisimaw direttament mis-servizz legali. Kellim li mis, grazzi. Fil-kontest tal-parir legali, xtaqt najt dan li ġej fil-fema tijaj. Aħna nilqaw l-opinjoni legali li tajt ma nix għalfejn nibidlu l-bazi ġuridika, anki jekk aħna pala komitat niddeċidu illi nkopru perikli tas saħħa li jiġu minn din ir radjazzjoni ionizing din hija xaġa tajba li skont is-sitwazzjoni li għandna bħalissa xi tħassib dwar li neskludu dan l-element dan it-tip ta' radjazzjoni. U allura nixtieq nkun naf eżattament jekk l-effetti kollha fuq is-saħħa pubblika ta' dan it-tip ta' din it-tip ta' radjazzjoni ejjex ukoll koperta mit-trattat juratim għaliex jidher li hemm xi dubji dwar dan il-punt u minħabba l-anijiet tal-proposta tal-Kommissjoni fil-fema tagħna jagħmel aktar sens illi wieħed ikopri riski tas saħħa li joħorġu minn eh, dan it-tip ta' ionizing radiation fil-proposta. U jina nħu pjaċir narra li rapporter qed jisirġi hekk. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Onorevli Kodaħ. Mux prezenti. Għanna kellim li mix, l-Onorevli Mastalaka. U kol, mux prezenti. Mela. Il-kellim li misu kol mux prezenti. Tajjeb. Mela. Naddu issa għall-Onorevoli Kokovic. Grazzi ħafna. Dawn ir-riski transkonfinali tant huma remoti illi mm, mm, naraw illi mhux kulħadd huwa preżenti għad-dibattitu. Dan jfisser kemm l-arfin huwa nieqes dwar dawn il-kwistjonijiet, kemm fih dan l-Ewropa kif ukoll fil-konfini tal-Ewropa għaliex il-problemi li jistgħu jinħolqu minn dawn ir-riski transkonfinali jistgħu jirriflettu fuq is-saħħa tal-ċittadini kif ukoll fuq il-lat ekonomiku. Allura, x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dan na kollu mill-aspett ta' tħul nazzjonali anki mill-aspett ta' soċjetajiet illi jishtiqu ikkampaw situazzjoni bħal din. Dawn huma l-punti li għandna nisqu fuqhom. Ovvjament għandna l-esperjenzi eh, minn eh, ċina fejn kien hemm forum differenti ta' influenza ta' tjur. U allura dan għajmur lura għal 2008 meta l-Slovenja kienet u fuq u d-dim ta' kienet ta' tmexxi l-Konsil Ewropew. Aħna dejjem konna imħazbin dwar dak li għanna namlu li kieku kella tfaqqa xi situazzjoni bħal din. U allura l-element ta' tħejjija huwa ta' sew importanti u għalhekk eh, nappoġġa l-iżvilupp f'din id-direzzjoni. Grazzi. Merci. Merci, Monsieur President. Grazzi, President. Jiena nixtieq immur lura propju għal-qalba u dan huwa suġġett importanti. Jiena se nħu żewġ eżempji li juru li hemm bżonn li konna informazzjoni li tkun rilevanti xi importanti iva. L-inċident ta' Fukushima li semma sur Parnio imma kien hemm inċident sinifikanti ħafna ġifieri dak li ġara fl-2011 fejn kien hemm sħaba eh, radioattiva li kien fiha l-jondju li eh, kienet fuq l-Ewropa għal xar ma nafux minn fejn ġiet. Issa di toħloq problema aħna indunajna illi kienet tiġi ġiet mill-Ungerija u kienet eh, minn fabrika illi kienet edha tipproduċi xi ħaġa li kienet radioattiva li kien fiha il-jodju. Um, jiġifieri irridu naħdu azzjoni kemm fuq dak il nieħdu azzjoni fuq iż-żewġ livelli ġifiri it-tieni ħaġa mbagħad illi jiena nixtieq nixtieq illi xirpanjo jagħmel xaħġa ħaġa dwarha għax huwa rapporter u għal skont it-trattat ta' non proliferazzjoni nukleari hemm żewġ pajjiżi l-Iżvezja u l-Ġermanja li għandhom eh, mezzi biex ikkejlu radioattività imma m'għandhomx id-dritt illi jinformaw il-bqija tad-dinja dwaru. Jiġifieri hemm bżonn assolutament illi ngħidu li din l-informazzjoni hija pubblika u hemm bżonn li din l-informazzjoni aħna nużaw għaliex n-nies li kienu uh, jiexu fil-qrib ta' dan l-istitut fl-Ungerija ma nafux x-dozi ta' radioattività assorbew. Hemm li konna ukoll um, ehm, informazzjoni dwar dan iġifiri dan huwa suġġett transkonfenali importanti ħafna li jolqot mill-qrib is-saħħa tal-ċittadini. Vielen Dank. Um, ich habe das Gutachten des Rechtsdienstes natürlich auch gelesen. Rivli Berend, Iva jena rajtu kol l-opinjoni ta' servizz legali u bħal dejjem servizz legali tana, produċa riżultat eċċellenti, hemmhekk nix problemi, izda jena xtaqt li servizz legali u l-kollegi jafu li dini għal fema tija ija illi Nishtiq li s-servizz legali jifmu li aħna istituzzjoni politika u li jiftakar f'dan il-punt fil-femit tagħhom. Jiena esperta legali wkoll u jien nixtieq nara li huma juruna sitwazzjoni legali iżda. Rridu wkoll naraw x'inhuma l-possibiltajiet li wieħed jikseb għan legali. L-idea hi illi fir-rapport għanna inqisu il-fatt illi jista' jkun hemm perikli għas-saħħa permezz ta' radjazzjoni tal-jodju transkonfinali u dan huwa wkoll kopert mit-Tratat Juratem, iżda aħna mhux fuq dan il-punt qegħdin nirfukaw. Aħna nixtiequ li dan il-punt jiġi e, imsemmi fir-rapport mhux biss eh, minħabba l-inċidenti fil-Ġappun u bnadi oħra, hemm ħafna kwistjonijiet ta' saħħa fejn għanna skart radioattiv u anki ir-radjazzjoni li huma voluti. Tafu wkoll tajjeb ħafna li hemm persuni li ġew affettwati mir radjazzjoni tal-jodju oħrajn ukoll inqatlu minħabba fiha din ir-radjazzjoni u tajjeb allura li dan il-punt insemmuh mod ċar. Veru illi iż-żona kollha tar radjazzjoni tal-jodju huwa wkoll kopert mill-Trattat Juratim iżda mill-aspett politiku dan il-punt irdu neġgħu insemmuh U naħseb nistgħu nagħmlu hekk mingħajr problemi. Ovvjament, irrid nafu li hemm kien hemm id-deċiżjoni ukoll tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-passat, aħna dejjem ukoll appellajna u għażilna dawk il-bażi ġuridiċi li ħassejna li kienu aktar adattati forti mill-aspett legali, forsi mhix daqstantija ċara u forsi wieħed jifem li anke s-servizz legali ma tantx jieħu pjaċir b'din is-sitwazzjoni iżda mill-att politiku din hija kważi stqarrija li rridu nagħmlu u għalhekk irridu niddu deċiżjoni ċara ta' xbazi ġuridika nixtiequ hemmhekk u negozjaw ninnegozjaw mal-Kummissjoni dejjem kena suċċess fil-passat tafu li l-Kummissjoni Ewropea għanet kemm il-darba Iva nistaw naċċettaw it-tieni bażi ġuridika, ma rridx nirreferi għal kontenut inħallu fidejn il-rapporter u shadows jieħdu sib din il-kwistjoni, iżda jina xtaqt hawnhekk inressaq din it-twissija. Jekk aħna jkollna bażi ġuridika li tirreferi għal perikli tar-radjazzjoni tal-jodju u ta' skart radioattiv, u allura għanna naslu il-bażi ġuridika u ma nippermettux li aħna umbat jkonna pressjoni mill-bnadej oħra biex ma namlu hekk bil-rispet kollu għal kollega mis servizz legali jina ċerti li inti tirrapporta lura li kollegi tijak u nittama illi meta nitolbu għal fema legali ikonna il-situazzjoni legali iżda wkoll il-possibilitajiet illi huma disponabli sabiex ikonna il-kisbiet politiċi. Il-Vittorio Prodi, grazzi President. Jena xtaqt biss nżid mal-osservazzjoni ta' kollega Parnio biex nisaq l-importanza li nikkonsidraw ir-radjazzjoni tal-jodju li jistaw u kol jitmexxew mit temp anki permezz ta' eh, ikel illi jiġu importati fl-Ewropa u għallura nisħa kif ċertu punti bħal il-black carbon, il-karbonju iswed, illi u kollu importanti mill-aspet ta' tisin globali u dana u kollu wassal għal tħassib minħabba s-saħħa għaliex għonek għanna partiċelli illi jistaw mod partikolari eh, joħolqu elementi li jikkawġawnaw il-kanċer. U allura ma rridux ninsew punti importanti bħal dawn. Grazzi ħafna minħabba li s-servizzi legali qegħdin prezenti. nisimaw l-Sur Rodriguez li jirrappreżenta s-servizz legali. Nisimaw il-fema tiegħu kien hemm ovvjament referenza kemm il-darba għall-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna Sur President. Ma tantx nista' nżid ma dak illi diġa' konkludejna u dak ma nistax nżid xejn ma dak li aħna ktibna wkoll fil-opinjoni legali sa kien hemm mistoqsija dwar eh, l-inklużjoni ta' radjazzjoni tal-jodju minn inċidenti radjoloġiċi dan il-punt jistax jiġi inkluż f'din il-leġiżlazzjoni partikolari Din kienet l-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija jekk il-bażi ġuridika mbagħad trid tinbidel jew le. Din kienet mistoqsija legali lilna u l-opinjoni legali ikkonkludiet illi meta analizzajna il-lan u l-kontenut tal-proposta li huma l-linji gwida ewlenin li rridu nieħdu meta aħna nagħmlu valutazzjoni tal-bażi ġuridika, meta aħna rajna kontenut tal-proposta kif edna, huwa possibbli illi wieħed iżom il-bażi ġuridika attwali tas-saħħa pubblika għabbażi tat-Trattat tal-Ħidma tal-Unjoni Ewropea u m'hemmx il-bżonn illi wieħed iżid il-bażi ġuridika tal artiklu 32 ta' Trattat Euratom Dan huwa raġunament legali tagħna li konklużi illi l-għan ewlieni tal-proposta mill-Kummissjoni għandu jkun illi appoġġa kif jgħid partiklu wieħed il-prevenzjoni l kontrill ta' mart eh, serju fl-Istati membri u biex u kod jindika għajjun oħrajn ta' teddidi transkonfinali. U għallura Meta aħna naraw ukoll il-kontenut tal-proposta u nanalizzaw dan il-an, joħroġ biċ-ċar illi il-an għawlini għandu jiġġustifika il-bażi ġuridika u dan għandu jkun ukoll punt wieħed hekk kif insibu bħalissa. Issa il-fatt illi teddida tista' tiġi tinħoloq mir-radjazzjoni tal-jodju dana ma jitlobx għal dispożizzjoni ta' trattat tal jurotom li jizdiet mal-bazi ġuridika. U aħna wasalna din il-konklużjoni għabbazi tal-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li tajt li meta jkun hemm żewġ anijiet ewlenin jew żewġ anijiet, allura huwa lan ċentrali li jirbaħ u lan ċentrali moċċar huwa li wieħed jitratta l-kwistjoni ta' teddidit ta' eh, teddidit ta' s-saħħa konfinali. trasconfinali u il-fat li dan l oriġini retta radjazzjoni dana ma jitlobx għazzida tal-bazi ġuridika tal-Euratom. Punt tal-aħħar. Din kienet konklużjoni tagħna bażi tal-ittra li intom battuna u nieħu nota tal-osservazzjoni ta' Sinjura Berent li nifhem perfettament iżda kifet il-bażi legali tibbaża ruħa fuq il-mistoqsija mill-litra u aħna hekk għamilna meta weġibna skont ukoll ir-raġunament ġuridiku. Punt tekniku, jekk il-kumitat jiddeċiedi illi jippreżenta emenda jew jekk tixtiequ tippreżentaw emenda sabiex iżidu il-bazi legali tal-Euratom li ma nasib li kun il-kas meta segwajt il-diskussjoni. Allura, eh, servizzi legali u kolli rridu jiġu konsultati jazda ta' konkludajna li memxu bżonna għal dan il-punt u kif rajt u koll diskussjoni jider illi kullħat jaqbel ma dan il-punt. U allura nasib il-situazzjoni għanda tibqa ek kifini huwa possibbli wkoll bekk illi inżommu il-bażi ġuridika attwali. Grazzi ħafna jekk hemm aktar mistoqsijiet jiena nista' inwieġeb. Grazzi ħafna li servizz legali. Sonja, sarġ mistoqsijiet ċari, numru 12 tal-opinjoni legali, żewġ mistoqsijiet, mela, l-ewwel. Jekk kellna nżidu periklu u teddida s-saħħa minħabba anċidenti transkonfinali jew teddidiet oħra mill-radioattività intom tassew temnu li dan ikun wol anċillari u sekundarja l-proposta li xina ma naqbilx. Jina naħseb li din tkun indipendenti minn pala teddida u periklu. Mistoqsija oħra, pratika u anki ktar ta' natura legali. Jekk inħallu barra, kif kien barra e, trattat Euratom pala bażi legali, iżda xorta waħda pala kwistjoni impoġġu it-teddida ta' radjazzjoni transkonfinali jew ta' radjazzjoni tal-jodju. Il-Kummissjoni u l-Kunsill u forsi avukati oħra, iżda mhux mill-Servizz Legali tagħna, forsi jgħidulna li dan huwa impossibbli għaliex kopert diġà mit-Trattat tal-Euratom. Sur Pagno? C'est très intéressant le Iva, uh, kena dibattitu interessanti, ħafna aħna qed eh, naħdmu fuq eh, leġislazzjoni din id-deċiżjoni fuq il-riski transkonfinali serji għas-saħħa u eh, bħala rapporter jiena kelli kontatti inizjali mal-Komissjoni imma fuq livell politiku Naħseb li huwa importanti illi aħna nestendu dawn iż-żewġ elementi li għandhom xaqsmu ma' radioattività u radjazzjoni ionizzanti din hija deċiżjoni politika li rridu nieħdu, hekk kif semmejta din mill-ewwel qalu li impossibbli, impossibbli minħabba trattat Euratom. Għaliex politikament aħna ma nistawx naħdmu fuq suġġett bħal dan, jiena tilhom imma jien avukat ukoll, mhux membru tal-Parlament Ewropew biss, avukat jien. U uh, permezz tal-President tagħna jiena se nitlob uh, opinjoni legali mis-servizzi legali tal-Parlament u din l-opinjoni tajt biċċar illi il-lan politiku inizjali tiegħi li kien fil-fatt illi għandna ninkludu il-elementi jonizzanti u uh, eh, dakollu li għandu xaqsa ma' radioattività U eh, din, din l-opinjoni legali tajt li jina nista' nagħmel dan nir nirringrazzjakom ta' din il, dan il-parir u grazzi sur President li bat litra 11 ta' mejo xie saħna nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna fuq livell politiku dejjem fid-dal ta' din l-opinjoni legali biex imbagħad aħna nistgħu nieħdu deċiżjoni li jiena nemmen tkun waħda illi uh, se tittejjeb jekk tqis li riski transkonfera li għas-saħħa kollha. Effettivement a, a été un des problèmes graves. Dan kien din kienet waħda mill- problemi illi tmur lilin mill-territorju Ungeriż per eżempju. U dan huwa qasam illi rrit illi li aħna nofru l-iktar sigurtà li ċittadini tagħna. Würden Sie das nochmal beantworten, bitte? Sur Rodriguez, tixtieq tirreaġixxi għal dan? Malaj Malaj, President, mistoqsijiet, Signora Rod Berend, grazzi. Nixtieq ngħid li huwa possibbli li nżidu regoli u dispożizzjonijiet fuq inċidenti mill-emerġenza radioloġika, radioattiva, eh, imma jekk il-proposta leġislattiva kurrenti kella tindirezza dawn l-affarijiet minn emerġenza radioattiva jkunu ikun hemm regoli sħaħ li rridu jiddaħlu u l-deċiżjoni tal-Kunsill mis-87 fuq ir-ranġamenti tal-komunità fuq skambju ta' informazzjoni f'avveniment ta' emerġenza radioattiva tkun titħassar. U għalhekk ikun hemm sistema ġdida leġislattiva li nkunu qegħdin noħolqu issa u tieħu post is-sistema antika u tfisser li konna sistema ġenerali li tinkludi u tkopri skambju ta' informazzjoni li jkun meħtieġ biex nindirizzaw teddidi transkonfinali li jiġu minn emerġenza radioattiva. Hemm ċaħġoħra li aħna daħanna fl-opinjoni legali fil-punt 15 fejn aħna għadna li anki jekk il-Kunsill jew l-Kummissjoni kif għattu ivanna bżonn il-bażi legali ta' Eurotom, aħna qed ngħidu issa li pendenti fil-Qorti ta' Ġustizzja hemm każ fejn aħna u l-Parlament qegħdin nitkellmu dwar il-possibilità ta' bażi legali konġunta mit-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u trattat liħor u qed ngħidu li l-bażi legali tkun enerġija biss fuq it-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għandna l-opinjoni mill-Avukat Ġenerali li hija indikazzjoni biss iżda anki jekk dak il-każ fuq regolament ta' notifika ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija u l-Kummissjoni u Kunsill jaqblu li hemm referenza għal investimenti fil-qasam ta' l-enerġija minn sorsi radioattivi, allura mbagħad il-fatt li r-regolament ikun fih din id-dispożizzjoni u din l-indikazzjoni tkun teħtieġ bażi legali ta' Eurotem. Aħna tkellimna anke mal-Parlament, il-Vukat Ġenerali qal li m'hemmx ħtieġa dan il-bażi legali fuq l-enerġija. Skont trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jkun biżejjed u issa rridu nistennew fuq il-sentenza ħarija tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dan biex ngħid fil-qosor li iva nafu li jekk ninkludu Dawn it-teddidi ġodda li joħorġu minn emerġenza radioattiva, allura konna nħasru l-leġislazzjoni esistenti mis-87 u konna din l-emerġenzi li semmejt u mbagħad konna nuru fih dan it-test tal-proposta li dak li nridu l-ewwel u huwa indirizzaw il-kwistjoni kif ħan ser narfu naġixxu f'riski transkonfinali, mekanizmi simili, eċċetera. Jek tippermettu li hemm eżempju li kwotajna fil-punt numru 10 strument ta' stabilità li hija regolament mill-2006 tal-Parlament u l-Kunsill bbażat fuq l-artikli ta' trattat tal-funzjonament fuq il kooperazzjoni msaħħa u kooperazzjoni teknika u ekonomika u f'dak ir-regolament għandna bej wieħed u ieħor l-istess struttura bħal dik kurrenti. Bl-istess għan. Għanna dispożizzjonijiet fuq kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex nindirizzaw teddidiet serji qabel u wara li seħħ incident Għanna mezzuri fil-rigward li nkunu mħejjin, nippjanaw, sorveljanza permanenti, monitoraġġ, twissijiet bikrin. Jiġifieri hija forma ta' strument li jista' jitqabbel ma' dak kurrenti. Għalhekk jiena nista' ngħid li ma neħtiġux il-bażi legali ta' Juratom, imma anke kieku neħtiġuha ikonna probabilment xie għajnuna mill-sentenza tal-qorti li tajt li l-għana u lini huwa dak li eh, japplikaw nek u hemm parti marbuta ma' l-emerġenzi li ma tajċ li kull darba li semmija trid tkollok bażi legali tal-Euratom. X'inhu lan u lini u dak huwa dak li japplika, u dan huwa li tajdinna ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Noħorġu b'din il-konklużjoni. Grazie. Sur Grota, grazzi ħafna. Issa naddi li Shadow Reporters biex niddiskutu dan iktar fid-dettall. Grazzi lil għal dawk l opinjoniet kollha, grazzi tal-li weġibtu il mistoqsijiet Ħafna jiddependi fuq kif huwa kif hija il-mistaqsija tista' tiġi mfassla b'mod politiku jew mhux politiku. Dak li huma interessati x-shadows huwa x'in huwa possibbli politikament. Ħafna drabi dan huwa lantana u dan għandu jispira il-mod kif infasslu il-mistoqsija. Grazzi ta' dik it-tweġiba komprensiva. Issa ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni. Lodwa tajba. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Din il-proposta bazata fuq artiklu wieħed 6-8 tal-trattat li tinkludi referenza għal riski transkonfinali serja s-saħħa u għalhekk il-Kummissjoni konsidrat li huwa importanti li nestendu l-leġiżlazzjoni eżistenti li għandna fuq il-mart li jinxteret li qiegħed ilu fis-seħ mill-1998 biex ikopri teddidiet oħrajn kimiki, ambjentali jew sorsi oħrajn. Madana kollu, Fil-premessa numru 7 tal-proposta tal-Kommissjoni aħna b'mod espliċitu ngħidu li d-deċiżjoni ma tapplikax għal reski transkonfinali serji għas-saħħa minn radjazzjoni tal-joni. Dawn huma teddidiet koperti mill-artiklu 2 kapitlu 3 ta' trattat li jistabilixxi il-Komunità tal-Enerġija Atomika Ewropea U għalhekk mill-punt vista tal-Kummissjoni diġà hemm trattatu dispożizzjoni fis-seħħ u dispożizzjonijiet operazzjonali fis-seħħ għal riski transkonfenali seri għas-saħħa mir-radjazzjoni tal-joni. Fir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni hija ċara tkopri dawn il-riski transkonfenali seri kollha għas-saħħa ħlief dawk ta' radjazzjoni tal-joni, il-bqija tal-proposta ma' tkellimtux fuq dan għodu tkopri per eżempju tisħiħ ta' pjanar għal tejjija biex li jkun ikun lest f'każ ta' emerġenza u bħala parti minn dan hemm l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu għal xiri konġunt ta' tilqim li hija reazzjoni għal pandemija li kien hemm fl-2009 fejn kull pajjiż xtara t-tilqim tal-pandemija separatament u l-kondizzjonijiet kontratwali kienu diffiċli ħafna. Issa qed ngħidu li jkun hemm xiri konġunt ta' dan it-tip ta' tilqim. Importanti li nisħu li fir rigward ir-radjazzjoni tal-joni mhix l-unika parti importanti, hemm partijiet importanti oħra fit-test. L-importanti huwa li nużaw il sistema bikrija ta' allarm u twissija bħala biex l-istati membri jkunu informati, qed nipproponu l nużaw evalwazzjoni komuni tar-riskju u nużaw il-Kumitat ta' Sikurezza u tas-Saħħa li koordina l-Istati membri t-weġibit tagħhom. Nixtieq nixdilkom l-attenzjoni għall-artiklu 12 tal-proposta li tisħiħ ġdid tad dispożizzjonijiet tal-komunità li tippermetti irpar biex il-Kummissjoni tieħu batti delegati ċertu miżuri jekk emerġenza eh, ma tiqpax taħt il-kontroll taħt stat membru partikolari. Dispożizzjoni ġdida di. Dispożizzjoni ġdida oħra hija fir rigward il-kooperazzjoni internazzjonali għax nħossu li teddidiet bħal dawn ħafna drabi jorriġinaw barra mill-Unjoni Ewropea, nħossu l-importanti li jkollna din id-dispożizzjoni. Fir rigward il-kwistjoni speċifika li ġiet diskussa hawnhekk, il-Kummissjoni tipprezza li terċiva tirċivi kopja tal-servizzi legali tal-Parlament f'xi stadju tal-proċess biex bekk ikonna dialogu magħkom fuq din il-kwistjoni iżda fil-laqat li ġejjin nkunu kuntenti li konna l-kollegi tagħna hawnhekk responsabbli mill-Eurotam biex jekk intom tippermettu jkun jistgħu jiddiskutu l-miżuri rilevanti. Grazzi. Grazzi ħafna nel kummissjoni Nafu li qegħdin bejn ħaltejn hawnhekk nafu li il-Kunsill ma tantx huwa entużjast li l-bażi legali tintuża għal din il-leġiżlazzjoni. Naf li ċert li nistgħu nejnu biex nqallu l-entużjażmu tal-Kunsill dan ir-rigward. Mela, mela, mela, Sur President, veru wara l-interventi kollha illi smajna minnaħat tal-kollegi, imma anke dak tal- Kommissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali, xi kummenti fuq il-kontest ta' din id-deċiżjoni li hija eminement politika kif fakkarna s-sur Rodoren. Għaliex din il-proposta ta' deċiżjoni aħna permezz ta' ħarridna nieħdu eh, nitalmu lezzjonijiet mill-kriżi li aħna għaddejna minnom ta' snin, per eżempju il-pandemija H1N1 tal-2009, Unbat il-sħabba ta' irmiet vulkaniku fl-2010, il koli fl-2011, ġifiri f'dan il-periodu ta' żmien kienem protezzjoni mhux daqshekk Eh, effiċjenti ta' ċittadini tagħna għalhekk kien hemm bżonn illi eh, din il-proposta li waslet eh, f'Diċembru Deċembru li għadda minant il-Kummissjoni Ewropew f'dak li rigwarda li li jiena nilqa bħerqa kbira din il-proposta tal-Kummissjoni din id-deċiżjoni kif aħna se niddiskutuha fl-10 ta' Lulju li ġej għaliex jidir li illi tissodisfa u tirrispondi għal ħafna mitħassib tagħna għaliex se tippermettilna li nestendu miżuri ta' evalwazzjoni tar riskju, nsaħħu il-rwol tal-Kumitat tal-Kura eh, tal-Saħħa u eh, dana se jippermettilna illi konna il-mekkanizmi bħal eh, maw proposti fija stess, fil-deċizjoni stess. Issa intom se taraw mir-rapport li se ntbatilkom jina nishti illi l-kamp ta' applikazzjoni ta' deċizjoni jitwessa għal biex ikopri teddidiet oħrajn minn iktar lilin minn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. Aħna tkellimna dwar radjazzjoni rajonizzanti jew inkella inċidenti ta' nukleari. Aħna rajna dan l-aħħar li l-Unjoni Ewropea propju ma kienet edha tagħmel xejn dwar użu ħażin ta' medikamenti jew medicinali u użu ta' anki ta' sitra ta' medicini illi uh, ma kienux perfetti kienu fil fat medicini ħzina kienu qed jagħmlu ħsara minn flok fejqu. Aħna għanna dan eh, eh, l-istrument tal-komitologija u permezz tiegħu nittama illi naslu aħna nistgħu inwessaw u kamp ta' applikazzjoni ta' din id-deċiżjoni għal teddidiet eh, li jaslu anki minn medicini u anki saħansitra affarijiet li jintużaw fil-kontest tal-medicina illi jiġu impjantati, trapjantati fil-ġisem tal-bnidem un bat jamlu l-ħsara rridu nieħdu pożizzjoni koordinata, opinjoni indipendenti tal-esperti, aħna eh, rajna kena diffikultajiet kbar ukoll eh, li eh, dawn l-aħħar snin f'dawn l-oqsma bżonn nitkellmu wkoll dwar il-protezzjoni tad-data personali, definizzjoni aħjar ta' ċertu Ewropew ta' prevenzjoni u kontroll tal-mart. Gelmor fakkarna kemm importanti il-kooperazzjoni msaħħa ma l-Organizzazzjoni Dinjija Saħħa eh, dan ukoll huwa elementi li l-inna iħassibna mhux ftit u anki l-importanza illi uh, proċeduri ta' xiri komuni ta', prodotti medicinali u anki dak li ġi bejn il-koordinazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea għaliex naħseb illi il-Kommissjoni, eh, skużawni, il-Parlament u koll għandu rwol wara illi kun leġisla eh, biex jara li dawk, il-deċizjonijiet ikunu qed jiġu applikati. Mela, huwa tassew ħerqa kbira u anke b'determinazzjoni qawwija illi jiena ħdimt fuq dar rapport u sen kompli naħdem naħseb illi għandna test illi huwa test fondamentali għal 500 miljun eh, ċittadin illi aħna nirrappreżentaw għal eh, dana fid-daw ta' dawk il- kriżijiet kollha li għaddejna minnhom u dawk illi għad iridu eh, jiġru fis-snin li ġejjin Aħna konna proattivi hawnhekk, anki propju permezz tal-leġislazzjoni eh, aħna nistaw eh, inħarsu aħjar iċ-ċittadini illi l-inna eh, għazluna biex nirrappreżentawhom. Jibjan. Grazzi, xil panju. Il-komitat tal-diskussjoni 12 ta' 10 ta' Lulju l-emendi 18 ta' lulju, vot fil-19 ta' settembru fil-komitat u maħsuba li nasdu għal-plenarja mbagħad ta' ottubru. Eh, dibattitu għal-votu mbagħad. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa punt 5 u punt numru 6 fuq l-agenda tagħna il-programm AFAS għal riċerka u l-innovazzjoni Orizzont 2020 u il-programm speċifiku li jimplementa Orizzont 2020 il-programm għafas għal riċerka u l-innovazzjoni. Ġifri, punti 5 u 6 fuq l-agenda. Etnara numru ta' nis li ridu joħorġu minn din l-awla u għalek inti għaf ħin biex dan jamluħ il-kwiet kemm jista' jkun. Biex bekk imbagħad ir rapporteri ikun jista' jintroduċi dawn is-suġġetti il-kumitat. Nifakkarkom li l-Kumitat Responsabbli huwa l-Kumitat tal-Industrija u jiena lest naddi l-kelma sal-rapporter tagħna Sur Buzoj. Grazzi President, Grazzi tal-proposta qed nieħu dawn il-punti flimkien għax jitkellmu fuq l-istess affarijiet. Il-proposti li qed niddiskutu llum huma importanti għal futur ta' riċerka u l-innovazzjoni tennejna hawnhekk u fil komitati oħrajn li l-Unjoni Ewropea kellha bżonn iktar innovazzjoni, għasta innovazzjoni kienet nuqqas kbira l-Unjoni Ewropea minħabba l kompetitività u mill-punt di vista tiegħi jridu nsibu mod kif nappoġġaw ix-xjenza eċċellenti u anke biex ikun hemm riċerka u l-innovazzjoni biex ikun hemm mexxija minnaħat l-Unjoni Ewropea u tweġiba fir rigward il-bidli ta' soċjetà. Rridu proċeduri biex inkorreġġew ukoll is-sem Ta' l industrija fil-riċerka u l-industrija anke ta' partijiet interessati, l-SMEs, l-akademiċi, l-soċjetà ċivili, eccetera, eccetera, li ma tant meħtieġa. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni Ewropea l xogħol ibes li għamlu fuq dawn il-proposti, proposti komprensivi u nemmen li jimxu fid-direzzjoni tajba. L-emendi li jena proponejt huma biss żidiet biex ikun hemm aktar um, nisqu aktar fuq punti partikolari imma ma jibidlux struttura ewlenija li proponiet il-Kummissjoni. Nixtieq nisħaq me bidunet li l-proposta li jien għamilt eh, tifoka l-iktar fuq il-saħħa iżda hemm oqsma maħrajn ta' importanza l-envi anki fuq skala iktar baxxa. Ħarressa emendi fuq dawk il-kwistjonijiet li jiena mandiġ biżejjed ħin biex isa hawnhekk illum u lest nilqa xi proposti ta' shadows jew kollegi oħrajn minn dan il-kumitat. Fir-rigward ir-riċerka tas-saħħa, lan rridu jkunu li tejbu s-saħħa tul il-ħajja benessri għal kulħadd u naħseb li l-bidla li nmorru minn trattament tal prevenzjoni hija kruċjali għas sostenibilità tas-sistemi tas-saħħa tagħna. Għalhekk jiena nemmen bisħieħ li rridu nappoġġaw ir-riċerka biex nifmu aħjar determinazzjoni differenti tas saħħa u dak li determinaw ċertu affarijiet biex bekk ikonna għodu ta' prevenzjoni anki til qim innovattiv u anki trattament aħjar. Nilqa il-mod kif il-Kummissjoni saħqet fuq il-mart kroniku li huma ta' pis kbir fuq is-sistema ta' saħħa tagħna. Dan ser sir aktar allar fil-futur minħabba l-popolazzjoni dejjem tixjieħ u għalhekk hemm bżonn il-prevenzjoni. Il-Kummissjoni dat sensila ta' mart kroniku, diabete, mart kroniku pal kanċer, ecc. Irridu kun hemm mart ieħor li inkludu fil-proposti, fil-proposta. Flok inżiduhom jiena nixtieq ngħid li dawn huma eżempji li ma jgħidux li m'hemmx prioritajiet ta' fondi li diġa proponit il-Kommissjoni fil-programmi ta' ħidma. Inkella nispiċaw blista twila ma tispiċċa u il-programm ma jkunx konċis u preċis, u għalhekk importanti li flessibil ta' hawnhekk. Irridu nifukaw aktar fil qasam tal-mart rari u l-iżvilupp ta' orphan drugs. Eh, rridu nejnu l-dawk l-Ewropej għal dawk li mandomx trattament tajjeb minħabba li jiexu f'postijiet fejn memx din trattament. Dan huwa qasam fejn l-Unjoni Ewropea tista' twassal għal valur miżjud billi tħaġġeġ iktar skambju tajjeb ta' tarif li huwa skars dan qasam. Biex nappoġġaw il-mediċina biomedikali din hija importanti ħafna biex insaħħu il-possibilità ta' medicina personalizzata skont il-DNA ta' dak li jkun, il-ġenetika ta' dak li jkun, u tip ta' marda ta' dak li jkun. Din tippermettilna eh, li ma nofqux flus aktar fuq terapiji li mhumiex effiċjenti. Jiena ma naħsibx li għandna ninsew il-faqar u mart li mhux qed jiġi indirizzat u għandna nappoġġaw ukoll il-kooperazzjoni <laughs> fil-kollaborazzjoni f'dan il-qasam. Rridu naslu kollha l-implementazzjoni tal-Orizzont 2020 biex ikonna aktar priorità fuq is-saħħa ambientali fil-qasam tas-saħħa. Tkun xi tkun il-qasam li qed nitkellmu fuq importanti noħolqu eh, rabta bej xjenza u riċerka biex ikun hemm riċerka importanti li tkun eh, sarraf prodotti fl-iktar ħin fl-iktar, mill-iktar fis possibbli għab beneficju ta' kulħadd. L-orizzont tal-2020 irid jappoġġa ir-riċerka transnazzjonali. Is-sigurtà hija xi ħaġa importanti oħra nixtieq nisħaq fuqha għaliex ħafna mart kroniku għandu mekkaniżmu simili u għalhekk li naraw li jkun hemm iktar rabta bejn oqsma differenti tal-medicina jistgħu jkunu aktar riżultati u jagħtu l-frott għall pazjenti tagħna nishtiq nieqaf nalaq fuq il-ċelluli staminali stem cells fil-rigward il-qasam tas-saħħa għal politika ta' innovazzjoni u riċerka naf x'inhu l-problemi marbuta mal-bioetika fuq iċ-ċelluli staminali embrionali u naħseb li hemm problemi li ma differenti ferm, iżda naħseb li hemm bżonn li jkunu aktar ċari fuq din il-kwistjoni. Il-ċelluli staminali u l-terapiji tagħhom għandhom benefiċċji għall pazjenti tagħhom, speċjalment fil-medicina ehm, ta' mart kroniku u mart li jeddet il-ħajja ta' dak li jkun. Hemm bżonn nibatu messaġġ pożittiv imma fir rigward l-ċelloli staminali adulti dawn huma alternattivi għal ċelluli staminali embrionali mill-kurdun jew inkella minn ċelluli staminali oħrajn anki jekk ir-riċerka fuq ċelluli staminali embrionali tittiġi eh, provata. Iżda rridu li kunem appoċ kemm jista' jkun. Jiena proponejt tbidla fit-titlu li l-kwistjonijiet ta' sikurezza tal-prodotti tal-ikel li hija koperta skont is-sezzjoni. Ahmendi oħrajn jisqu fuq ir-riċerka mirata biex ittejjeb id-dieta ta' dak li jkun, il-mod kif jikol, ġifiri, biex ikun hemm siti ħalli nkunu nistaw konnanijiet ċari għal kulħadd. Għal daqstant hemm t opinjoni minna ħatti għaj li provaw jamlu dan. Jatiprufaw ikun hemm sistemi aktar ċari, sistemi aħjar biex ikun hemm soluzzjoni innovattiva għal eh, ħazna ta' enerġija u anke biex nimxu lejn enerġija li tiġġedded. L-effiċjenza ta' enerġija titqis bħala sfida għal kulħadd li għandna nilħqu nindirizzaw bl tal 2020. Fuq kwistjonijiet ta' implementazzjoni, naħseb li importanti li jkollna indikaturi ta' prestazzjoni sodi biex neżaminaw ir-riżultati ta' dan il-programm u biex naraw kemm il-finanzi qed iwieġbu għal prioritajiet stabiliti. Proponejt numru ta' indikaturi ekstra meta mqabbel ma' l-anijiet tal-programm. Dan inkludu numru tal-SMEs li qed jirċievu finanzi, il numru ta' impigi, n-numru ta' kommerċializzazzjoni u l-flaħħar il-kontribut għad kabbir ta' GDP. Il-kontribut ta' riċerka u importanti ħafna fejn nressaq emendi u nista' nressaq emendi oħrajn. Nemmen li hemm ħtieġa biex ikun hemm koordinazzjoni strateġika bejn l-attivitajiet ta' riċerka fondi fuq il-livell nazzjonali u Ewropew biex nevitaw li jkun hemm il-ħala u fondi doppi irridu nkunu aktar mirati għal finanzjamenti għal proġetti li kollhom valur miżjud u għal dawk li huma komplementari għal programmi nazzjonali ta' riċerka. Nala bil-budget wieħed mill kwistjonijiet l-iktar importanti. Bħalma tistgħu taraw ma ressaqx emendi fuq iċ-ċifri proposta mill-Kummissjoni għajr dik li qed titlob għal 12% allokazzjoni ta' riċerka s-saħħa bħalma kien fil-każ tal-programm Afas seba' u t-tini waħda li titlob għal appoċ aktar sostanzjali għall SMEs innovattivi. Il-proposta tiegħi li nneħħu ċifri u nagħmluhom perċentwali tal-allokazzjoni totali għal programm. Din l-għażla ħadnija fil-Kumitat Owlini itre u għandu l-vantaġġ li żżomm pis relevanti għal dawk l-loqsma li għandhom fondi jekk ikun hemm tibdiliet fil-loti ta' fondi skont id-diskussjonijiet tal-MFF mal-Kunsill għalhekk jiena ħna proponi emenda komprensiva fuq il-budget dal-waqt. Naħseb xorta waħda li rridu nkunu raġonevoli fil-talbit tagħna jekk tassew irridu niksbu xi ħaġa fl-aħħar. Meta naraw il-budget jekk inħalluh fil-ġemp naħseb li l-proposta hija tajba kollox ma kollox anke jekk tista' tkun iktar ambizzjuża fir-rigward teħtiġijiet pereżempju tal-finanzi, ir-riċerka tal-innovazzjoni u l-innovazzjoni fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Grazzi għal dak għal dik l-introduzzjoni verament komprensiva minn ħatijak issa naddi l shadow Reporters nitlobkom jekk jogħġobkom zommu ma' tlet minuti kull wieħed bħala ħin biex titkellmu għatfadlinna live fuq l-agenda tagħna l istabilimenta programma programm l-ambjent u l-azzjoni klimatika u l-ħin qed jafas. L-Onorevoli Gutierrez Cortines.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 Naħseb li hemm punti importanti, naħseb li rridu niddefendu il-kwistjoni tal-ambjent u tas-saħħa, iżda anke prinċipji ġenerali, bħal pereżempju kif il-qafas, il-programm qafas Orizzont tal-2020 ħajġi organizzat. Dan jgħina nproteġu l-ambjent u nitkellmu wkoll favur is-saħħa. Per eżempju, ħriġna bċertu definizzjonijiet sabiex bekk il-fondi strutturali jistaw jintużaw l-innovazzjoni. Dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar ekonomija favur l-ambjent fisser li rridu nittrasferixxu teknoloġija u tejn industrija Ewropea wkoll. Għalhekk irridu nistabilixxu l-kondizzjonijiet fil-sistema ta' finanzi u fil-programm AFAS biex bekk nkun nistgħu naħdmu aktar bir-reqqa fuq l-affarijiet tal-ambjent u s-saħħa. Dan huwa lan tal-emendi li jiena ressaqt fir-rigward dawn il-kwistjonijiet. Neħtieġu wkoll napoġġaw id-definizzjoni ta' twaqif ta', infrastruttura imma anke definizzjoni ta' infrastruttura hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar xogħlijiet fiżiċi iżda anke netwerks ta' pazjenti, sistemi ta' komunikazzjoni, rotot biex ikun hemm aktar xogħlijiet fuq ir-riċerka eh, koordinati irridu nidefinixxu wkoll fondi strutturali apposta anki għall ambjent kif ukoll għall kooperazzjoni pubblika u privata. Dan jilqa wieħed mill-lanijiet ewlenin tal-Orizzont 2020 ħafna drabi ikollok eh, provi kliniċi fejn ikun hemm universitajiet u xjentisti involuti, dawn huma sħubijiet privati u pubbliċi ġenwini u rridu niżguraw li dan jista' jkompli seħ. Hija sistemika ħafna tolqot ukoll kwistjonijiet disciplinari, rridu nagħtu ħarsa lejn ir-rabtiet bejn il-proġetti differenti u xogħlijiet. Naħseb li rridu nimlew vojt li hawn hawnhekk hemm wisq sforzi fuq it-tibdil fil-klima, rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn teknoloġija bħal pereżempju l-ġestjoni tal-ilma, um, il-ħażna tal-ilma taħt l-art, l-ilma tal-pjan, il il ħażna tal ilma taħt l art l ilma tal pjan dawn kollha affarijiet essenzjali u laqqas huma msemmija, xi ġoħra mhux msemmija hija trasferiment bejn xjenza u edukazzjoni. In-neuroxjenzi pereżempju li għandha x'taqsam mas-saħħa iżda tiġi applikata wkoll għall-edukazzjoni. M'hemmx għalfejn, m'hemmx raġuni għala xi ħadd ta' 17 sena ma jistax jistudja ġenetika, ma jistax nibqgħu nagħmluha mix-xjenza tal-imgħodi biss, irridu nagħmlu sforz pedagoġiku ġenwin biex niżguraw li l-arfin xjentifiku kollu li għanna jkun inkluż fis-sistemi edukattivi tagħna u jingħad anke lill politiċi biex ikun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet. Naħar kummenti mal-malajr irridu nsusu aktar fuq id djanjosi iktar milli l-nuqqas ta' prevenzjoni u l-prevenzjoni importanti irridu nappoġġaw ukoll trattamenti individwali għaliex il-pazjenti u l-individwi għandhom id-dritt li jkollhom biografija tar-riski personalizzata tagħhom anke għal-ġejjieni. Din hija responsabilità ġdida għal pazjenti li rridu niżviluppaw u hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu nsusu fuqha pereżempju fir-rigward diagnosi ġenetika. Grazzi. Vittorio Prodi. Grazie Presidente. Grazzi, Grazie President. Grazzi l-rapporter għall-introduzzjoni tiegħu, għax-xogħol tiegħu id-dettaljat. l isfidi li naraw mill-programm AFSD ta' riċerka u l-iżvilupp varjaw mit-tisħiħ tal-arfin xjentifiku għal tisħiħ u t-tixrid ta' ċentri ta' eccellenza għal promozzjoni tal-tmexxija industrijali biex jappoġġaw l-imprizi għal tweġiba tal-sfidi tal-ġejjini u ħtiġijiet tas-soċjetà sabiex bekk ikun hemm saħħa, benessri u sikurezza lill ċittadini u lill-ambjent. Jekk inħallu fil-ġemp il-konsiderazzjonijiet fil rigward il-budget u dispożizzjonijiet li dan ħajkun xogħol ta' ħafna eh, negozjar diffiċli, rridu nesqu fuq suġġett importanti bħal pereżempju s-saħħa sikurezza tal-ikel, iżda l-ambjent mhux qed intuħ importanza kif inhu mistħoq. L-importanza ta' tibdil fil-klima, l-efficienza ta' riżorsi, l-materja prima għandha focus inqas eh, ċar mentri ħtieġa għall enerġija nadifa tidher inqas importanti minn trasport integrat pereżempju. Fi rigward il-ċentri ta' ċellenza importanti li nfakru li l-vantaġġ li jkollna l Ewropew għar-riċerka huwa li jkunu nistgħu nippromovu riċerka ta' ċellenza avvanzata fl-istati membri kollha billi nagħtu attenzjoni partikolari li ma nżidux diskrepanzi bejn ċentri magħrufa u inqas magħrufa u li m'għandix daqshekk eh, possibilitajiet. Importanti li jkun hemm mezzi u riżorsi umani speċjalizzati fejn hemm bżonn u mhux nħallu dejjem l-istess nies li jżidu dejjem il-budgets tagħhom anke fi ċentri u universitajiet li diġa huma appoġġjati bil-bosta jew inkella li jerġgħu morru fiċ-ċentru ta' oriġni wara ftit xhur u kollhom l-użu tal-mezzi u tal-idejat kollu Il-borsa ta' studju Marie Curie, per eżempju, hija riżorsa ewlenija għal mobilità ta' riċerkaturi u għal-ħolqien tal-spazju Ewropew ta' riċerka tant imsemmi. Fir rigward ix-xogħol ta' dan il-kumitat jiena nipprova nressa emendi fir rigward teħtieġa li jkun hemm riċerka iktar li tisħaq fuq l-ambjent, speċjalment fuq il-ħamrija, kif ukoll il-ġestjoni tal-art u monitoraġġ fuq il-bioteknoloġiji, fuq l-ispazju, is-sikurezza il-ġenoms u anki fuq il-medicina personalizzata. Jiena rajt ukoll m'hemmx biżejjed attenzjoni għall element li nħoss li huwa fondamentali, jiġifieri il-konservazzjoni tal-wirt kulturali tagħna. Jidher li mhix priorità u dan taraw ħanki f'pajjiżi fejn diġa huwa qut minn diżastri naturali jew terremoti. Imżon ta' strument ta' kompetitività. Jekk l-orizzant tagħna huwa l-ġid komuni, riċerka tkun indirizzata mhux biss biex ikun hemm vantaġġi kummerċjali iżda biex is-soċjetajiet tagħna jimxu l qudiem Riċerka li timxi biss biex ikun hemm privattivi pereżempju li mbagħad laqqas tista' tħares fuq livell internazzjonali ma tagħmel xejn għajr li żid ċiklu ta' ħajja ta' konsum, rimi bat u naraw l-istess problemi li għaddejjem minnhom bħalissa. Krizi, mhux biss kriżi finanzjarja u krizi ta' resources danki krizi tal-valuri tagħna. Allura importanti li il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini jistgħu forsi jelbu mart bħall-Alzheimer's um rridu naraw ukoll li l mezz li jkollna jkun jistgħu jintużaw għal iktar żmien twil possibbli. Möchte jetzt einen Gast begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich in unserer Grazzi, Sur Vittorio Prodi, nixtieq issa nagħti merħba lil eh, mistieden tagħna għanna il-Ministru Ċipriot għall-Ambjent li dal-waqt se jkun il-President Maħtur uh, eh, merħba Grazzi tal-li ġej hawnhekk eh, tiħu sem f'din il-laqgħa tagħna aħna wkoll istennew bil-ħerqa li nħadmu flimkien miegħek waqt il-presidenza tagħkom. Mela, inkomplu Jill Evans, 3 minuti. Grazzi, President jina u koll nishtiq nirringrazzja l rapporter għall-introduzzjoni dettaljata ħafna Huwa importanti li għall ewwel darba aħna se naqdu flimkien ir-riċerka u l-innovazzjoni biex nofru opportunitajiet ġodda biex nikkontribwixxi għal tkabbir ta' ekonomija sostenibbli u kompetittiva. Naħseb li huwa essenzjali li dawn il-flus jintużaw għal suġġett li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' dan il-komitat, semma l-ġlida kontra l-bidla tal-klima, l-enerġija li tiġġedded, biodiversità, kura tas-saħħa u sikurezza tal-ikel. Irridu nagħmlu ċara illi dawn il-fondi irridu jikkontribwixxu għall-lan biex aħna nilħu naqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-kampanju, jiġifieri konna katini tal-ikel iktar osra għaf di bidliet prattiċi li jistaw jgħamlu differenza reali, u anki eh, proġetti li jistaw ikunu siħba fjom kumpaniji żgħar. Kif diġa għatu huwa essenzjali li dawn il-fondi jsiru iktar aċċessibbli għal kumpaniji żgħar li jkun hemm iktar semplifikazzjoni il-mira ta' 50% ta' parteċipazzjoni hija okluża fil-opinjoni dan kollu importanti ma nix ninsew ukoll li l-bdiewa dawn ukoll għandhom ikunu inklużi f'dan il-għan. Punti ħor importanti li diġa is-semma huwa li nisguraw li kuna mal-linjament per Orizzont 2020 u l-fondi strutturali għalix permezz ta' dawn iż-żewġ eh, elementi aħna nistaw insaxu nkabru il-kompetittività il tal-industrija ta' riċerka u l-innovazzjoni għalek irridu nħedġu l-kooperazzjoni u attivitajiet transnazzjonali. Jena ħadgost nara li fl-opinjoni hemm inkluża il-saħħa riproduttiva u referenza wkoll għal l-infertilità din hija eh, kwestjoni li naħdimt fuqha għal ħafna snin u ma naħsibx li l-impatt eh, fuq is-saħħa ta' dawn ta' din il-kondizzjoni tal-infertilità eh, hija apprezzata bisħieħ. Aħna ma naqblux mal- l-użu tal-Orizzont 2020 biex nikontribwixxu u nifinanzjaw il-proġett fajta. Eh, hemm li dawn il-flus imorru fuq proġetti li jkunu iktar effettivi u joffru riżultati iktar tangibli biex aħna nilħu eh, enerġi, eh, skużawni, ekonomija illi tagħmel użu ehm, iktar effiċjenti mill-riżorsi tagħha u inqas użu ta' karbonju. Signora Asbaħ, inti se tieħu possessur Perling u xek. Iva, il shadow rapporter tagħna ma setax ikun hawnhekk se jiġi iktar tard għalhekk eh, jiena se naqra stqarrija qasira minn ħatijaw fuq dan ir-rapport u anki fuq dak li se niddiskutu wara dan. Signora Gerling hija pjuttost sodisfatta bil-proposta tal-Kommissjoni għaliex eh, timxi fid-direzzjoni it-tajba. imma xorta għatem xi punti li rridu nkomplu neżaminawhom u nistudjawhom fosthom nisibu bilanċ bejn il-ġestjoni tar riskju u li nużaw il-provi biex aħna nasla biex nilħu l-aħjar rizultati. anki illi kumpaniji żgħar ta' daqs medju jkollhom il-possibilità li eh, jieħdu sem u jikkontribwixxu dawn iż-żewġ dossiers mixin fid-direzzjoni tajba imma għatem xi xogħol xi sir xi passi li rridu nieħdu biex l-Ewropa tkun fuq il-linja ta' qoddim fir-riċerka u l-innovazzjoni u nieqaf hawnhekk grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Jina naħseb illi eh, dan huwa suġġett essenzjali u l-Komitat tagħna ta' tassew jisħaq fuq is-saħħa għaliex eh, fil-perjodu ta' kriżi li għaddejjin minna Eh, meta aħna rridu naqtaw mill-budget tagħna sfortunatament eh, ħafna drabi huwa mill-qassam tas-saħħa illi rrid jagħmel tajjeb għall awsterità li rridu napplikaw għalhekk irridu eh, nisħu ngħidu li s-saħħa hija priorità għalina fil-kuntest dan il-programm qafas mhux biss għall benessiri tal-bnedmin imma nkib bħala għajn ta' tkabbir fil-programma s-saxħa li se nifota fuq l lum nofsinar, eh, dan huwa settur essenzjali għall-ekonomija li rridu tassew eh, naprofittaw minnu. Ovvjament naqblu mal l-idea li natwa appoċ li l-SMEs, eh, għalek bżonn ukoll li nirsemplifikaw l-proċeduri għal dawn il-kumpaniji. Rridu intejbu da kollu li għandu xaqsa ma' prevenzjoni. Eh, Il-rapporter tkellem dwar it-tilqim, għandu raġun immemmu ukoll riċerka fuq l-antibiotiċi il-ġodda għaliex eh, din hija problema reali kbira irridu nisħu fuq din il-kwistjoni fuq l-iżvilupp ta' bioteknoloġiji u da kollu li għandu x'jaqsam ma' teknoloġiji l-ġodda fil-qasam tal medicina Um, ehm, Il-rapporter semma wkoll il-Mart Rari u jien ovvjament naqbel miegħu koll fuq dan huwa importanti li nagħmlu minn kollox biex il-laboratorji ta' riċerka jibqgħu fl-Ewropa. Sfortunatament minħabba il-kriżi forsi jkunu it tantati li uh, imorru bandohra jridu nħeġġu lill kumpaniji biex ikunu innovattivi Eh, għaliex eh, bħalissa qegħdin ma jagħmlu kważi xejn veru illi eh, l-innovazzjoni tiswa l-flus imma hemm bżonn li ssir hemm ħafna fil-ġejjeni il-ġejjeni prometti ħafna għal dawk li jinnovaw. Irridu nistimilaw il-riċerka u kunem ikun hemm imbagħad aċċess ukoll għall-innovazzjoni. Grazzi ħafna Signora Grostet. Sir Simmons. Grazzi ħafna l-rapporter naħseb li jemżon iktar flus għall smis mod partikolari biex kunu fuq l-għin ta' qoddim fil-qasam eh, industrijali anki għas-saħħa 100 eh, miljon euro ah, fis-sena l smis u maftit wis ir-riċerka tista' tagħti riżultati kbar u eh, titkun appoġġata b'attenzjoni partikolari għal dak kollu li għandu xaqsam mal-prevenzjoni għalhekk il-ġenomika għaliex irridu naraw x'inhuma r-riski tas-saħħa illi se jfaċċaw iċ-ċittadini tagħna, jiġifieri rridu naħdmu fuq il-prevenzjoni minn issa biex intejbu l kondizjoni tal-ħajja taċ-ċittadini. Issa dwar l-emendi, eh, emendi maħsuba biex innaqsu bizijiet amministrattivi u dawk ta' ġestjoni. Issa eh, aħna rridu nsibu ejjun eh, ulterjuri ta', ta finanzjamenti minajr ma' Eh, nimminaw il-ħidma li rridu namlu il problemi ta' etika fuq dak li għandu xaqsam l ċelluli staminani embrioniċi. Eh, aħna rridu nżommu eh, u niġbru dawn il-korduni umbilikali għalix jinżammu wieħed fil-mija minn dawn Issa jekk aħna niġbru iktar minn dawn il-korduni li aħna insolvu il-problema etika fir rigward ta' l-użu ta' ċelluli staminali. Mux se noqgħod nżiet iktar għaliex il-rapporter eh, prezenta dan id-dokument b'mod essensif naħseb li huwa dossier importanti ħafna għalina u għall-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi ħafna. Signora Xadda Musa. Grazzi ħafna jina nista' nitkellem fil-qosor. Nibda billi nirringrazzja l rapporter tal-li bir-raġun iffoka fuq il-prevenzjoni tal-mart kroniku din hija xi ħaġa li aħna għandna u nistgħu naħdmu iktar fuqha u fil-programm u fl-opinjoni naħseb illi irridu nsemmu iktar dwar ir-riċerka dwar l-impatt eh, tal dawk is-sustanzi li hemm fl-ambjent illi jamlu ehm, jagħmlu l-ormoni. Oui, merci, Monsieur le Président. Kellim li jmiss, grazie, Sur President. Din il- eh, proposta tal-Komissjoni f'dak kollu li għandu xaqsa mal-ambjent u eh, l-użu tal-risorsi tal-enerġija. Aħna rridu li konna enerġija li tagħmel inqas eh, ħsara lill-ambjent u aħna ma naqblux illi Orizzont 2020 il eh, jiffinanzja programmi bħal Teru Galileo. Naħseb illi perspettiva tal-Kommissjoni ija eh, eh, teknika ħafna u anki jekk hemm eh, proposti għal dak li għandha x'taqsam l-imġiba tal-soċjetà. Hemm ukoll din it-taqsima dwar l-isfidi li faċċa li tifaċċa s-soċjetà tagħna sa fir rigward sikurezza tal-ikel il-fatt li qed tajt illi il-produzzjoni ta' idrokarburi għandha eh, tonqos anke fi żmien li ġejjin, anke il-produzzjoni tal-ikel agrikoltura b'mod ġenerali, irridu naħdmu biex ikonna agrikoltura iktar sostenibbli eh, binqas eh, minn binqas mm, emissjonijiet fil-fatt u jiena nemmen li ovvjament irridu naqsu l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju, naqsu koll il-konsum tagħna ta' l-enerġija għal menu 20% sal-2020 u ehm, anke dwar gassijiet b'effett serra li aħna naqsu 80% sal-2050 forsi nistaw niprofaw nilħu dan il-lan sa' l-2035. Grazie, Sur Zeba. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li rapport tar rapporter huwa interessanti ħafna b'mod partikolari dak li qal dwar il-riċerka fuq iċ-ċelluli staminali naħseb illi dan kollu jaqbel ma l-idejat politiċi tagħna jiġifieri li l-istati membri għandu jkollhom ċerti possibiltajiet biex japplikaw l-istandards etiċi tagħhom li eh, nfokaw fuq l-enerġija u effiċenza fl-użu tal-enerġija għal-ġejjeni hija essenzjali biex aħna nkunu nistgħu nżommu il-livell ta' eh, għexin li għandna issa u li nżguraw li aħna nistgħu wkoll nikkontribwixxu għal dan il-dibattitu dinji għaddej bħalissa Rio Plus 20 uh, eh, dan huwa importanti mhux għal tal-Ewropa biss imma dak tad-dinja jiena wkoll issa nixtieq nifoka fuq is-suġġett ta' l-ilma u s-ħubija tal-innovazzjoni li qed tappoġġa wkoll il-Kummissjoni sfortunatament Min qed nara ebda dispożizzjoni illi uh, jipprovdu approċċ għal uh, dan kollu għalhekk jiena se nippreżenta xi emendi naħseb illi aħna nistgħu nikkontribwixxu ħafna għal dak li għandu x'aqsam mal-ilma u teknoloġiji tal-ilma dan u din hija kwestjoni importanti ħafna x'l-ilma qed jiskarsa kuljum fid-dinja u huwa diffiċli li aħna niżguraw li kulħadd ikollu ilma tax-xorb li jkun nadif u hemm ukoll problema tal l-ilma użat. Grazzi ħafna il Signora Merkis, nirringrazzja wkoll l-kellim ta' qabli li semma l-ilma. L-ilma huwa importanti rridu nifokaw iktar u Jiena ftit imħasba dwar dan ir-rapport u il- program illi qed jiġi prezentat il-Parlament u approach orizzontali ħafna ħna qed nażlu ħafna suġġetti li rridu uh, nifokaw fuqhom. -um fl-innovazzjoni, fil-unità dwar l-innovazzjoni aħna identifikajna tlet sfidi li qed tiffaċċa s-soċjetà għamalek wieħed dawn eh, jillimitom għalihom, I mean, eh, irridu norbtuhom flimkien dawn għax is-saħħa għandha x'taqsam mal-ilma u l-ilma u koll eh, jorbot mal-diskarsezza tar-riżorsi, fosfati, jina wis nibza illi aħna se nispiċċaw eh, b'approċċ li jkun restrittiv wis. Jina naħseb illi irridu uh, nażlu suġġetti li jkunu transversali u naraw kif se norbtuhom flimkien għaliex huma rilevanti wieħed għal ieħor eh, dwar l-innovazzjoni u r-riċerka Jekk wieħed jiffoka fuq ir-riċerka fondamentali din hija ħaġa tajba ma din mhux neċessarjament se twassal għall-innovazzjoni. Ir-riċerka u l-innovazzjoni mhumiex l-istess ħaġa hawnhekk qed naħseb dwar l-akbar sfidi li qed niffaċċaw hawnhekk fl-Ewropa. Aħna rridu nsibu soluzzjonijiet imma għandna bżonn ukoll noħolqu l-impjiegi. U dan huwa marbut mill-qrib mar-riċerka, hemm bżonn illi nagħmlu ħafna riċerka anki fl-SMEs, anki l-SMEs irid jkunu voluti fir-riċerka nieqafaw imma ngħid li fil-fema tiegħi huwa importanti li aħna naraw illi ma namlux ħafna għażliet irridu insibu soluzzjonijiet għall-ikbar sfidi li qed tirfaċċa s-soċjetà u eh, dan irid isir permezz tar-riċerka u l-kumpaniji jridu jagħmlu għar-riċerka. Il-kellima li jmiss. Uh, Signora Kukovic, grazzi ħafna, Sur President. Forizzont 2020 aħna irridu ikonna limitu minimu bax bizzejiet għal eh, dawk il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju li huma marbutin ma' istituzzjonijiet illi jagħmlu ħidma fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Biex aħna ma kunux qed inqisu biss il-konsorzja l-kbar imma anki eh, l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju Jiena kieku kont nistenna li il rapport se jfoka iktar fuq l-ikel mhux biss is-sikurezza tal-ikel. Imma anki ikel li huwa jipassaha għalix saħħa għaliex il-konsum tal-ikel għandu impatt fuq is-saħħa u anke fuq mart kroniku. Tilet net jiena ngħidilkom li Flemendi tijaj tiegħi se ninkludi uh, żvilupp għal dak kollu li għandu xaqsa ma' żvilupp ta' odot, trattamenti eh, u dak kollu li jista' jwassal la' riabilitazzjoni fid-dar anki fil-qasam tal-medicina tradizjonali. Eh, tradizzjonali. Aħna fl-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa għanna um, bżonni li konna tamir li faċilment jista jintuża persuni li jistaw per eżempju jkollhom trattamenti dar illum aħna nużaw il-computers, għandna ħafna għodda ta' teknoloġija għolja nafu wkoll illi anke ċertu eh, tamir li ntuża dar huwa pjuttost ta' livell teknoloġiku għoli, u għalhekk anke għandna bżonn ta' tamir illi jintuża l-kura tas-saħħa imma li jista' jintuża id-dar biex il-pazjenti l-morda jistaw jirċivu trattament minn darhom Aħna rridu u ukoll fuq il-mart kroniku bħal kanser bħal demenzja. Waħda mill-forum ta' demenzja hija il-marda tal-Alzheimer's. U rridu ukoll uh, nindirizzaw il-problema ta' resistenza uh, eh, antimikrobjali. U għalhekk jiena nistidinkom illi uh, tqisu wkoll l-emendi li proponejt jiena Signora Klas, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jena għatma rajt il-dan il-grupp iffokat daqskemmu fokat il-lum. Il-koll qed nifokaw eh, fuq il-lan tagħna. Il-koll qed nitkellmu fuq ir-riċerka, imma spettiħor tar-riċerka. Rrid ngħid kelmtejn dwar ir-riċerka bażika jekk aħna ma nitkellmux għan-nom ta' riċerka bażika essenzjali min se jitkellem favorija. L-Ewropa hija f'pożizzjoni illi tinvesti fi riċerka bażika il- l-investimenti li qed nitkellmu dwarhom huma l-koll importanti ma dak li qed naraw illum huwa li l-universitajiet u l-istituti ta' riċerka huma mejtin biex ikun hemm finanzjar għal riċerka bażika Ġifiri, jew il-proġett il-kbar ma niframmentawhomx, jew nifokaw fuq riċerka bażika li tikkontribwixxi għal affarijiet li qasbis nista' nimmaġinawhom bħalissa, jiġifieri riċerka bażika stabbli u affidabbli. Il-kelim li miss? Sur Liza, grazzi Sur President, nirringrazzja r-rapporter għal-rapport tiegħu li huwa bażi tajba d-diskussjoni tagħna rrid ngħid kentejn fil-qosor fuq is-saħħa Hemm ħafna elementi importanti tas-saħħa illi huma l-qalbna ħafna il- mm, nutrizzjoni li kell għatfall forsi għanna nwessaw ftit din il-referenza l-mart ta' tfal u koll għandhom bżon ta' finanzjament minnaħa tal-Unjoni Ewropea għalix l-istati membri tant għandhom ftit kazijiet illi ma, ma, ma jħorġux ma jallokawx finanzi għal dawn l-affarijiet. Fil-proposta taħħal l-Komissjoni edha titlob għal diagnostika izolata tal-Mart Jiena nħoss li diagnostika izolata ma tiswa xejn jekk ma jkunx hemm it-terapiji għalhekk naħseb illi jridu nbidlu il-punti li nifokaw fuqhom. Naħseb riċerka diagnostika għandha tkun appoġġata jekk imbagħad nagħmlu il-pass li jmiss għaliex jiswek nkunu nafu kollox ma nista' nagħmlu xejn dwaru jekk wieħed iħares lejn id-diagnostika rridu mbagħad infittxu trattamenti bat war fil-ċelluli staminali dak li eh, jgħid ir-rapport huwa aħna naqblu miegħu hemm min jixtieq imur lil in minn dak li fir-rapport oħrajn forsi inqas. Aħna rridu niċċaraw eh, x'inhuma il-kompetenzi. Aħna konna ftemna li rridu nifukaw fuq il-kompetenzi ta' MV. Jek nibdew nitkellmu dwar kwestjonijiet etiċi, Eh, nkunu qegħdin nagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli għaliex tagħna jaqa' taħt il-kompetenza tal-kumitat ġuri għaliex eh, u dan qed jaħdmu fuq. Aħna rridu naħdmu fuq l-aspetti prattiċi u mhux niddiskutu etika aħna naqblu illi eh, jinġabru il-ċelluli staminali mill-dem tal-kurdun umbilikali ma nitkellmux biss dwar ċelluli embrioniċi. Iva, grazzi ħafna nati il-mikrofonu l-Kommissjoni mbagħad li rapporter fil-qosor kjoġobkom għax irrid naddu irridu naddu issa biex niddiskutu live u hemm bżonn li kona biżiet ħin. Grazzi ħafna. Jiena l-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzjakom għal kommenti tagħkom u nixtieq nibda wkoll nibda billi ngħid illi aħna ma nixtiequx illi konna xi eh, lista il-listi ħallejnjom barra fil-grupp ta' eh, ħidma għal reċerka fiħdan il-Konsil, din il-lista ħna deċidejna li nħalluha barra għal kollox biex hemm approċ multidisciplinari u interdisciplinari, approċ li hemm bżonn illi nieħdu biex aħna nindirizzaw il-problemi tas saħħa taċ ċittadini tagħna minn flok ma eh, noqogħdu noħolqu kaxxi separati għal tipi ta' mart differenti għandna nħarsu lejn il-pazjent kollu kemmu u nindirizzaw il-problemi tiegħu il promozzjoni, prevenzjoni, diagnosi bikrija u trattament bikri kemm jista' jkun sabiex forsi tinsab eh, kura fost affarijiet li semmew hawnhekk illum irridu nisqu il-riċerka fiċ-ċelluli staminali huwa qasam ta' riċerka innovattiv ħafna li joffri potenzjal kbir kemm għal pazjenti u għal riċerkatur akademiċi u industrijali li qed jaħdmu f'dan il-qasam pożizzjoni tagħna hija li ċelluli staminali taħt orizzont 2020 huwa li nħallu l-status quo illi sissa rajna li huwa eh, ibbilanċjat, rridu nkomplu bl-istess prassi Eh, skont il-programm AFAS 6, programmi ta' AFAS 6 u 7 il-Komissjoni missa toffri eh, fondi għal riċerka f'dawn il-ċelluli staminali imma tista' tagħmel dan biss dak l-istati membri fejn da, din, dan it-tip ta' riċerka mhuwiex ipprojbit b'mod espliċitu referenzi għal alternativi għal eh, ċelluli staminali embrioniċi uh, Mem ebda problema biħalix fil-test issa mem xejn illi eh, jgħajt il-dan ma jistawx jintużaw. Jew inkella forsi nistaw nużaw u koll tipi oħrajn ta' ċelloli li kunu aħjar fil-ġejjeni, per eżempju il-ċelloli mill-korduni umbilikali forsi kieku ma, ma minnix ir-riċerka ma, ma konniex insibu uh, tipi ta' ċelluli li huma aħjar u li jistgħu jintużaw uh, b'mod aktar wiesa. Ma nistgħux ngħidu hawnhekk uh, affarijiet differenti aħna qegħdin nirrepetu sempliċement dak li diġà hemm miktub fi strumenti oħrajn issa dwar mart speċifiku, teknoloġiji speċifiċi aħna zammejna il-referenzi piuttost pjuttost eh, wiesa biex ikunu nistaw eh, nakkomodaw kemm approċ minn isfel għal fuq minn naħa tal-SMEs, mill investigaturi akademiċi u anki iċ-ċiklu sħiħ ta' mill-innovazzjoni għal wasla ta' prodotti ġodda eh, li waslu għal trattament diagnostiku għal pazjenti tagħna il-notices, il-bullet points fuq l-enerġiji rinnovabli, dawn mhumiex l-uniċi alternattivi li għandna biex ngħaddu għal eh, sistema tal-enerġija li tkun affidabbli u sostenibbli, pereżempju il-ħtif tal-karbonju, il ħazna iktar effiċjenza fil-teknoloġija eżistenti u oħrajn u anki dwar il-bidliet għal l-sfida tal-titlu eh, ta' sfida tnejn biex ninkludu s sikurezza tal-ikel irridu ngħidu illi memx għalfejn li namlu hekk għaliex is-sikurezza fil-qasam tal likel tinkludi wkoll il sikurezza tal kwalità propju tal likel un mbagħad dwar l-ambjent eh, marittimu dana ma jaqax fil-ambitu tagħna għaliex dana eh, jindirizza biss il-ġestjoni tar rizorsi marittimi u mhux il-kunċent aktar wiesa ta' l-ambjent marittimu kollu kemm hu. L-aħħar punt fuq il-mart li huwa kkawżat ħafna ġrabi mill-faqar Iva naqblu illi għanna għanna nibdew naħdmu f'dan il-qasam, per eżempju li DCTP, il- din is-sħubija edha hija msemmija b'nadi oħra fir-regolament u aħna qed se nifokaw fuq dan anki fil-ġejjeni. Vielen Dank an die Kommission und jetzt möchte ich Grazie ħafna lill kummissjoni fil-qosor. Fil-qosor ħafna ir-rapporter. Grazie ħafna. Żewġ minuti massimu. Ringrazzja l-kollegi li tkellmu. Debattit interessanti u ċertament inkomplu li diskutu f'dan il-mod. Hemm referenza għal ġestjoni mill-Sinjura Cortines u oħrajn naqbel illi jridu ninkludu dan il-punt u nilqa emendi dwar dan il-qasam. Massira Evans naqbel enfasi fuq fondi aċċessibbli għal kumpaniji żgħar kif ukoll l-ekonomiji b'livell bass ta' karbonju dan għandu jkun priorità fix-xogħol tagħna. Is-Sur Lize Iva kussunit edici ma trattajtom xawnek jiena u kol sostitut Fjuri u l-biraħ parteċpajt fid debattitu emmek rritnen nenfasizza alternativi li nistaw nappoġġaw għax din hija kwistjoni sensittiva. Issa dwar ir-risorsi, Sinjura Klas naqbel li hemmhekk jeħtieġ il-nam referenza ċara li huwa importanti għal ġejjeni ta' riċerka tagħna. Hemm diskussjoni dwar l-ikel u hemmhekk neħtieġu nifoka aktar fuq l-ikel. Sinjura Kukovic għamlet referenza għal dan il-punt. Jiena nista' nappoġġa mendi f'dan il-rigward Ma kellix biżejjed eh, żmien biex nindirizza l-kwistjonijiet kollha iżda ħafna minn dak kwistjonijiet li semmejt nilqahom. Il-saħħa hija priorità tar-rapport għaliex huma jafu sewwa u għall-inizjattivi fil qasam tas saħħa per jiena naqbel ma' Sur Koshek dwar is-sikurezza tal-ikel, naħseb illi dan huwa suġġetti li jrid ikun indirizzat b'mod iktar estensiv fir-rapport u anki eh, l-innovazzjoni, waħda mill-innovazzjoni li qed niddiskutu. Ringrazzja l-Sur Prodi Sur Rossi. Sur Prodi naqbel mal-wirt kulturali il-Komitat Kalt jib se jitratta dan il-punt u nappoġġaw il-punt meta jkun diskussjoni tal-aħħar. Inti tista' tippreżenta l-skeda, President, u grazzi lill kollegi għall-apprezzament tagħhom, grazzi wkoll l-Sinjura Dragjatli għal-Kommissjoni Sen Is referenzi kollha u l-proposti u nagħmlu bidliet, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Iskadenza l-emendi u għada. fl-10 ta' ġunju se jkollna diskussjoni fuq rapport fit-19 ta' settembru nivvotaw fil-kumitat il-plenarja tivvota f'Novembru 2012. Il-kumitat ITRE huwa ta' kompetenti u jiena għallek natikom il-parir illi jekk tridu taraw il-elementi jitqisu inti tista' tissottomettu dawn l-emendi lill-kumitat ewlieni responsabbli dan huwa bis-suġġeriment minn ħatijaj. So Lisa, Iva, aħna se nikkonsidraw bis-serjetà dan il-punt iżda jekk iridu niddiskutu is-sitwazzjoni b'mod serju, allura jeħtieġ li l-opinjoni tagħna tiġi meqjusa wkoll. U għalhekk nissuġġerixxi li naraw jekk jistax ikollna jumejn tlieta oħra għada saħda diffiċli ħafna ħu Forsi ikon hemm bżonn li nitkellmu ftit bejnietna. Forsi nistgħu nestendu l-iskadenza b'xi mejn Eh, itre se jivvota tard ħafna fuq il-kwistjoni għaliex dan għandu xaqsamu kol mal l finanzjarju għalek forsi tistaw it-tuna kem xektar zmin. Et nifem dak li għed t-provatejt għonek jina dejjem favur li wieħed jagħmel l-affarijiet kif suppost billi jieħu ovvjament il-ħin tiegħu. Iżda skont l-informazzjoni li għandi, Ma nistawx sempliċement imbidlu l-iskadenzja l-emendi, jekk iġokum se ftit? Ich bekomme gerade die Information, wenn wir den Exchange of Views wegfallen lassen würden, dann... Et jajduli, jek jahna nuqaw l-iskambju ta' femiet, allura nistaw ne posponu l-iskadenza għall-emendi. Wir müssen im September, im September abstimmen. Se jkun nivvotaw settembru. Sakemm ma naqblux illi l-emendi m'għandhomx ikunu fil-lingwi kollha. Għandna ovvjament problema bit-traduzzjoni din hija kwistjoni bażikament. ma jistax ikun Mux tkun ikun kwistjoni ta' ġurnata jew le, biex ikun traduzzjoni ta' settembru. Jek għanna l elementi sa' ġima, ċertament sa' għal settembru bat ikonna traduzzjonijiet le. Mela, għonek edin nirreferu għal diskussjoni fl-10 ta' Lulju. Lum l-20 ta' Ġunju. Jekk iridu li kollegi kollha ikollhom l-emendi fil-lingwi tagħhom, Sfortunatament l-iskadenza trid tkun għada. L-segretarjat ek qed jgħidli. Ma nistax ma nagħtix każ jiena dak li segretarjat qiegħed jgħidli u jekk irridu naħdmu bil-lingwi kollha, allura jeħtieġ li żommu ma' din l-iskadenza jekk ma rridux din is seħħ ovvjament il-kumitat jista' jiddeċidi illi jieħu din id-direzzjoni, ġifiri ma jkun nibżon it-traduzzjonijiet, jekk niddeċudu hekk, allura nistgħu nipposponu l-iskadenza iżda mbagħad ma se jkun l-verżjonijiet kollha lingwistiċi disponibbli sal-10 ta' Lulju. Naħseb is-sitwazzjoni hija ċara, ma nistaw sempliciment ngħidu illi ma rridux illi konna l-emendi meta qegħdin nivvotaw, jekk qegħdin nivvotaw Allora jeħtieġ li jkollna l-verżjonijiet lingwistiċi kollha disponibbli. Id-diskussjoni tal-emendi fl-Ulju din tagħmel sens mingħajr ma jkollha konna l-verżjonijiet kollha li hekk nissuġġerixxi li nipposponu għal jumej ikollna possibilità niddiskutu fl-Ulju u mbagħad f'Settembru ovvjament hemmhekk id-deputati kollha se jkollhom eh, l-emendi fil-lingwi tagħhom. Gut, mir, der Vorschlag wäre Freitagmittag, dann haben wir. Tajjeb, mela, nar il-ġimma, f'nofsinhar dan huwa suġġeriment pala skadenza a l-emendi bir-riskju li ovvjament il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ma jkunux disponibbli sal-10 ta' Lulju. Tajjeb, il-komentat jaqbel, ovvjament is-sur Liza jaqbel. Mela nagħmlu hekk, l-iskadenza issa huwa nar il-ġimgħa f'nofsinhar. Fl-10 ta' Lulju. Ikonna il-dibattitu mux ovvjament bil-verżjonijiet lingwistiċi kollha disponibbli, mbagħad eh, f'Novembru jkollna id-debattitu u l-votazzjoni fil-plenarja. Tajjeb, grazzi ħafna. Bek naddu għal punt li jmiss. Programma l-ambjent u l-azzjoni klimatika Live. Għanne kanna politika tal-ambjent u azzjoni klimatika, punti li tassewa għal-qalbna kont naddi il-kelma l-Juta Hawk, il-Ministru tal-Finanzi, iżda forsi aħjar nisma rapporter, pero juta. Grazzi, President. Iva, għandek raġun. Għanna program multianwali għawnek live illi jaqa fiħdan il-qafas finanzjarju multianwali suppost għandu dana pala program jiġi kattat. Fil-passat, il-program urina eh, xista jagħmel l-esperjenza tagħna hawnhekk hija waħda tajba huwa programm effiċjenti li kien ta' suċċess għal dawk kollha konċernati. Ek qegħdin nisimgħu fil-Parlament kif ukoll mill-amministrazzjonijiet nazzjonali, lokali, reġjonali, l-NGOs, l-istituzzjoni ta' riċerka, l-SMEs, kulħadd iħobb dan il-programm live. Dinja storja ta' suċċess, kollegi, dan huwa l-uniku programm għal finanzjament ta' miżuri ambientali. U allura din hija sfida kbira sabiex ikonna konna din is-soċjetà sostenibbli bir-risorsi li jkunu effettivi u kif ukoll josservaw il-biodiversità irridu sa fl aħħar naddu għall-azzjoni sabiex niksbu l-anijiet tal-2020. Dawn jinkludu wkoll l-anijiet ambjentali. Irdu nkomplu nisħu fuq dan il-punt mal-kollegi tagħna. Aħna rridu li dan il-budget jikseb l-anijiet tagħna. aħna nirriferu għal mainstreaming u iva neħtieġu dana kollu għal politika tal-ambjent u tal-klima. Hemm erba punti li xtaqt nirreferi għalihom il-bilanz ġeografiku, ir-rata ta' konferenzjament. il-spejjeż tal-kontabilità u proġett integrati. Mela, il-bilanċ ġeografiku diġà huwa l-każ illi illi il-kwalità kif ukoll il-valur miżjud Ewropew huma kriterji ewlenin tal-proġetti li jiġu mażula. Iktar u iktar għaliex għandna sistema komplessa ta' allokazzjonijiet indikattivi għall-allokazzjonijiet fejn jitlu dawn l-allokazzjonijiet. Iżda Jekk aħna nqisu rata ta' implementazzjoni fis-stati membri, allura hemmhekk nosservaw mbagħad li xi stati membri qegħdin tassew li lin mill-allokazzjoni indikattiva u l-fuq minn din l-indikazzjoni, iżda oħrajn qegħdin lura u oħrajn qegħdin fil-laħqu situazzjoni medja allokazzjoniet nazzjonali lanqas ma jippermettuna illi neliminaw din il-separazzjoni mhux bilanċata jekk irridu situazzjoni ugwali allura rridu naffrontaw situazzjoni b'mod ieħor. Irridu wkoll nintusib dawk l-istati membri u ngħinuhom li għandhom ftit proġetti biss u allura rridu ntejbu il-kwalità tal-programmi tagħhom jeħtieġu l-workshops u t-taħriġ u rridu wkoll skambju ta' informazzjoni, skambju ta' prassi tajba jeħtieġ li jisimaw istejjer ta' suċċess dana kollu tassew juri solidarjetà ġenwiri Ewropea u mbagħad ir-rata ta' kofinanzjament. Aħna rajna illi diversi stati membri batew bi rata ta' 50% ta' kofinanzjament. Ħassew li kienet diffiċli illi huma jagħmlu tajjeb għal 50% l-oħra. Jina minix favur illi nitrataw l-istati membri kollan daqs. Memx għalfejn għamlu hekk. Xi stati membri m'għandhomx problemi biex joħorġu il-50% meħtieġa soħrajn għandhom diffikultajiet. U allura naħseb li dawk ir-reġuni li nqas vantaġġati jistgħu jkollhom livell ola ta' finanzjament. rata ola ta' kofinanzjament għal kulħadd twassal għal eh, ħella ta' ħafna proġetti tajbin għaliex li kieku kellna noħorġu 25% oħra mill-Baġit Ewropew. Allura ikonna mbagħad inċedu eh, diversi proġetti tajbin. U allura għandna nżum mara ta' 50%. Għanna mezzi kif aħna nkejlu reġuni eh, iktar svantagġati bil-regoli eh, reġjonali dawn jistaw jinataw rata ta' kuvanzjament ta' 75% issa l-eligibilità tal-ispejjeż. Jiena ħsibt li l-Kummissjoni kellha raġun Jina ħassejt li komissjoni kella raġun fil-mod kif hija trattat in-nuqqas ta' eliġibilità għall-ispejjeż ta' ħaddima permanenti kif ukoll il-VAT. ma rridux ninsew illi il-budget Ewropew tagħna huwa wieħed żgħir u l-budget ta' life huwa inqas u inqas u allura u fiħdan dan l-istess budget żgħir u allura L-ideja illi aħna nużaw dawn il-flejjes sabiex namlu tajjeb għal VAT ta' reġunijiet eh, lokali hija xi ħaġa żbaljata fil-fema tiegħi. Ma nafx il-punt ta' dana kollu. L-NGOs, l-autoritajt lokal nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, tal-ibliet, Mbagħad ġew għandna u għalonna le din tkun diżastru jekk isseħ. U kollox jifalli u ma jkunniex aktar proġetti life. U għalhekk il-proposta tiegħi hija din li ġejja. Dwar il-VAT. Ejja nżommu mar regolamenti finanzjari eh, finanzjarji li jgħidu illi fil-każ ta' NGOs organizzazzjoni toħra li m'għandhomx dawn il-budgets ta' settur pubbliku dawk istati membri fejn memx eh, refużjoni tal-VAT, allura jista' jkun hemm refużjoni mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U bekk, dan għajwassalni għall-ispejjeż tal-impjegati Emmek naħseb li l-eligibilità trid tkun limitata għal l-NGOs ambientali, mhux universitajiet, ċertament mhux il-kunsilli eh, jew lokal jew awtoritajiet reġjonali. Dawn li ma nixni finanzjawum. Issa dana iwassalni għal raba titlu il-proġett integrati dan huwa punt li nisma' ta' kuljum dwaru. Kull darba li l-President jaddi me għoddim l-uffiċċju tiegħi jgħid li proġett integrati. Iva, din hija ħlejqa ġdida, din hija idea tajba fil-fema tiegħi li konna bażi usa l-ilma, l-ambjent, il-klima u n-natura Tajjeb, Iva, punti validi dawn. Għalix għanna l-fond ta' sajt, l-fond ta' svilup rurali u anki l-fond agrikolu u mekkem ħafna flejjes involuti. Dawn u ma u koll, eh, dawn u ma elementi u monti ta' flus aktar u ikbar minn dak li għanna ħna disponibli għal-life. U dan huwa il-dinja l-vettura ta' mainstreaming Jiġifieri, jekk aħna jkollna tmexxija fuq proġetti integrati, allura jiena fiduċjuża mbagħad li l-proġetti jkollhom suċċess. Hekk kif rajna li il-programm live kien ta' suċċess ukoll fil-passat. Ma nistgħux aħna mbassru jekk dana kollu se jaħdem jew le fil ġejjien iżda dak li għandna nagħmlu bħalissa huwa illi eh, naħdmu bisħieħ, nkunu kuraġġużi u naraw x'nistgħu niksbu. biex nikkonkludi. Xtaqt ngħid illi fil-fema tiegħi proposta tal-Kummissjoni hija bażi solida għad-debattitu tagħna u għad-deċiżjonijiet li se nieħdu iżda fil-Parlament hekk kif jiġri fil-ħajja ta' kuljum Ovvjament dak li huwa aħjar jista' jkun li jkun taħsar għalina fl-aħħar mill-aħħar. U allura jiena wassal tal-ħafna se nipproponi ħafna emendi u m'għandix dubju illi l-kollega tiegħi ukoll se joffru l-emendi tagħhom għaliex aħna kollha kemm aħna għandna l-idea tagħna dwar kif il-proposta tal-Kummissjoni tista' tiġi mtejba. Il-kol kemm intom id-dokument tiegħi, kulħadd ara id-dokument tiegħi ħlif il ġermaniżi għaliex il-verżjoni li m'għandniex hija l-verżjoni Ġermaniża. Iżda il-Ġermaniżi b'xi mod ikunu jista' mbagħad jaqraw id-dokument meta dana joħroġ. Grazzi ħafna Juta. Ħadd ma jitkellem bħalek Juta, grazzi ħafna. Tajjeb, mela, nibdew The shadows Għanna l-Romana Sekjoġbol, grazzi ħafna, President, l-ewwel net, permettuli nirringrazzja l-rapporter hija wkoll għarfitna u kienet tħejji dokumenti ta' ħidma u ċevejna wkoll ir-rapport bil-emendi fin waqtu u allura kolli ngħid li dak li hija semmiet fl-introduzzjoni tagħha eh, huwa punti li jiena nista' naqbel magħhom. Jiena ċejt marfa wkoll li dan huwa programm effiċenti l-esperti tagħna jixtiequ li dina titkompla. Tkom jien naqbel magħha meta jassemmit il-mainstreaming kif ukoll l-użu tal-fondi. Iżda permettuli ukoll nirreferi għal dak li kena fis-segwitu meta niġu għal proġetti integrati jiena għall-ewwel kelli problema biex nifhem esattament x'inhuma x'involvu dawn. Wara li rajt id-dokumenti iżda bdejt nifhem iktar dan il-konċett. Nista' nifhem illi Dawn huma proġetti maħsuba b'ċerta reqqa u din hija xi ħaġa ġdida li hija utli fi meta wieħed jiġbet il-finanzjament minn fondi oħra, jekk le ma jkunux tant utli. Nappoġġa l-idea ta' rapporter li dawn irid jiġu wkoll aktar definiti fil-leġislattivi. Punt ieħor. L-amministrazzjoni Zejda, burokrazija żejda. Jina diskutajt dan il-punt mal-fornituri u ma jishtiqu illi kollom proċedura aktar effiċenti, anki li proċedura ta' u ukoll tkun aktar effiċenti, li kun hemm rapportaġġ aktar sempliċi wkoll kif ukoll li l-ħlasijiet isiru binqas dewmien. Dan il-punt ukoll irridu ntejbuh. Issa l-kofinanzjament. Nappoġġa il-proposta minn naħa tal-Komissjoni Ewropea sabiex ikun hemm aktar finanzjament, ġifieri ta' 70-80% f'ċertu każijiet il-finanzjament jitlal din ir-rata li xina nħossi din hija proposta tajba iżda jiena wkoll naħseb li hemm ħafna informazzjoni u informazzjoni li jiena rċevejt mill-qasam u jurina li huwa diffiċli li wieħed jikseb finanzjament għal proġetti li għandhom xaqsma l-biodiversità u għalhekk forsi nistgħu naħsbu għal 70% tal-finanzjament ta' dawn il-proġetti wkoll. Issa l-allokazzjonijiet nazzjonali kif ukoll il-bilanċ ġeografiku. Minix tal-opinjoni, m'għandix l-istess opinjoni tal-rapporter fuq dan il-punt, nemmen li ħaġa tajba li jkollna allokazzjonijiet nazzjonali bħalma kien il-każ sissa u mhux kif il-Kummissjoni tipproponi, ġviri danna japplika biss għal proġetti integrati. Hemm diversi raġunijiet u argumenti għal dan il-Kummissjoni nifissa fl-ewwel snin ta' twettiq tal-programm Life ma stenniċ li kunem li kien se hemm ħafna eh, proġetti. Terz minn dawn il-proġetti għandhom ikunu wkoll proġetti tradizzjonali. Kif ukoll l-allokazzjonijiet nazzjonali huma għanijiet indikattivi biex wieħed ukoll eh, jikseb il-fondi. Dana ma jfissirx il-kwalità ta' proġett huwa b'xi mod periklu, le, kwalità tal-proġetti u l allokazzjoni nazzjonali jimxu jitfit. U aħna favur illi nżommu l-allokazzjonijiet nazzjonali bħala mod kif ikonna indikazzjoni għall istati membri nfusom. Għandi kol xi tħassib meta niġu għal kunċett ta' solidarjetà kif suġġerit. Jiġifieri din tieħu post l-allokazzjonijiet nazzjonali. Jiena nemmen il l-fondi strutturali ta' koeżjoni issa jitrattaw eh, differenzi li hemm fl-iżvilupp tal-Istati membri. U għonek għedin nirreferu għal program fejn il-kwalità hija l-aktar l-aktar ħaġa importanti għanna programmi bħal Orizzont 2020 u oħrajn u ma nagħmlux differenza bejn aktar jew pajjiżi iktar jew anqas sviluppati. U allura fil-fema tiegħi dan l-approċċ huwa kemm xejn dubjuż. Il-finanzjament tal-Istati membri fiħdan il-programmi live għandhom jiġu determinati skont l izvilup ta' stat membru. Punt ieħor li semmet ir-rapporter li nqisu l-ispejjeż u l-impjegati permanenti u l-VAT. Naseb li ħaġa tajba illi nipermettu li l-dawn jihdu sib il-proġetti li kollan trattament ugwali u għalhekk naqbel mal-proposta dwar il-VAT. Nħoss li ħaġa tajba li nappoġġaw il-pjegati permanenti billi minnaħata dawk li jagħmlu proġetti biex bekk ma jkunx hemm ukoll ma jkollhomx għalfejn jgħaddu s-servizzi tagħhom lil ħaddieħor. Issa xi kumenti tekniċi. Program ta' ħidma. Għalissa huwa għapjanat illi hemm bżonn sentejn forsi nikkonsidraw żmien itwal għal programm ta' ħidma għaliex dawk li jtusib il-proġetti jeħtieġu li jkollhom stabilità finanzjarja uh, aktar soda kif ukoll ikunu jistgħu jbassru l-ġejjieni dan id-dawl fid-dawl ta' dan. Fis-sustanza il-ħamrija huwa punt eh, li ma narawx hawnhekk u din hija idea importanti ħafna xaġa li mhix qed issemmi tiġi msemmija bħalissa u jidri li l-enfasi ta' dan il-programm għandu jkun fuq proġetti ta' implementazzjoni u l-proġetti u programmi tagħna għandhom jaqbdu id-direzzjoni ta' proġetti li jiġu implementati. Proġetti informattivi u dawk illi ikatru eh, l-arfien u proġetti eh, ta' skambju ta' prassi tajba. Dawn għandhom jitqisu pala proġetti ta' appoċ għall-oħrajn. Grazzi ħafna. Punti ħor fuq l-agenda. U fl-istess ħin qed sinħares lejn l-arlot għax il-ħin għaddej. Għaliex irdu nisimgħu wkoll mill-kummissjoni u allura jekk ma jimpurtax żewġ minuti u nofs għal kull kellim Chris Davis fidejk u qed jieħu post is-sur Hebrandi. Jekk jogħġbok. Rapporteur, everyone. Naqbel ma' rapporter, kulħadd jogħġbu dan il-programm eh, live, nappoġġaw, rridu budget, nafu li jekk nieħdu budget, rridu nieħdu minn ximkien ieħor biex dan ikun possibbli u fattibbli. Aħna rridu l-aktar valur għal flusna u l-aktar benefiċċji għall-ambjent Aħna lesti nesploraw l-ideja li l-allokazzjonijiet nazzjonali għandna ntemmuhom u l-istati membri rridu jikkompetu biex juru l-valur tal-proġetti li għadin resqu għax jekk jafu li eh, ikun hemm il-flejs disponibbli jaraw li ikun interessanti għalihom biex jikkwalifikaw għal flejjes li jipprovdu proġetti interessanti Sir Grebrandi mhux konvint dwar l-idea li nżidu l-element ta' konfinanzjament għal postijiet marġinali. Jiena għal kwistjonijiet sekundarji, din naħseb li rapporter għandu raġun, imma diffiċli li jkollok regoli li japplikaw għal kulħadd imma mbagħad ikollok regoli li japplikaw Mod differenti għal xi ħadd ieħor jekk il-proġetti mhux ser jiġu aċċettati. Imbagħad fir-rigward il-pressjoni minn Life u flejjes u organizzazzjoni oħrajn dwar flejjes għal pajjiżi barra minn l-Unjoni Ewropea jew pajjiżi terzi jew dok li qegħdin fejn il-baħar hemm ħafna biodiversità xtiġi mħarsa, iżda l-budget huwa verament żgħir u għalhekk jiena lest naċċetta l-idea li jkun possibbli li wieħed jiffinanzja proġett li kien eċċezzjonali pereżempju. Ma rridx li nagħlqu il-bibin f'wiċċ proġetti bħal dawn. Iżda ma nistawx noqogħdu eh, ngħidu li ħanqodu nagħmlu budget żgħar kważi impossibbli għal kulħadd minħabba l-biodiversità biss. Il-President. Grazzi jien nilqa grupp ta' vizitaturi minn Vicenza. Edinaw biex jaraw is-Sur Berlato, grazzi nilqawkom fil-kumitat. Gut, es geht weiter. Als nächstes hat dann die Kollegin Tajib, issa naddu għal Girling, għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, nifraħ l-rapporteri koll. huwa rapport li ħabbieċin naħdem fuqu. Ma nistax naqbel fuq xi punti malajr malajr. Nifhem li ma nistawx nifinalizzaw il-budget eżatt kif se jkun hawnhekk ġala darba il-negozjati għadhom ma ġewx konklużi, rridu nistennu li jiġu konklużi, imma ma naħsibx li għandna nżidu l-budget għal life. Rridu nżommu lura minħabba l-klima tal-budget li hemm bħalissa u rridu naraw kif nistgħu nżidu valur miżjud mingħajr żieda budgetarja fir rigward in-nuqqasijiet li hemm fis-siti tal-2000 ta' natura 2000 naħseb li rridu nqasmu l-fondi ambjentali permessa programmi oħrajn biex bekk naslu għal soluzzjoni sodisfaċenti. Nilqa man-naħa l-oħra kompromess, jew proposta ta' kompromess tajba fuq il-kwistjoni tal-VAT Ma'muna bil-reqqa għal diffikultajiet ta' personal fir rigward il-spejjeż eligibli, ecc. ħajkolla appoġġ tagħna fuq dik il-proposta. Nappoġġa wkoll uħud mis-suġġerimenti tagħha għal assistenza ta' stati membri li ma jeħdux daqshekk assorbiment tal-finanzjamenti iżda ma naqbel fi rigward l-allokazzjonijiet nazzjonali u għalhekk naqbel ma' Romano fuq dan il-punt iżda nixtieq li dawn jibqgħu japplikaw. Nistenna diskussjoni qalila propju fuq din ma nistawx nżidu l-inċertezza għal kompetizzjoni pan-Ewropea u nqodu naħlu l-ħin biex ikun hemm suġġerimenti u proposti li ma jwaslu għal kbin. Ma naħsibx li nżidu l-kwalità tagħna b'dan il-mod, anzi kif qal rapporter probabbli nagħmlu l-kontra. Fuq il-kummenti ta' Chris rigward l-estensjoni għal territori barra mill-Unjoni Ewropea, proġetti xorta ħajġu deċiżi skont il-merti tagħhom u dawn jiġu appoġġati fuq bażi li jkunu tajbin. Fuq oħrajn li ma jkunux tajbin, nkunu qed indaħlu ħafna affarijiet f'din il-kwistjoni kollha. Mux qed ngħidu li l-ebda minn dawn il-proġetti barra mill-Unjoni Ewropea mhux ser ikunu finanzjati imma rridu ndaħluhom fl-evalwazzjoni kollha tal-proċedura. Missur Grote. Grazzi, Julie Gerling, issa Gutierrez Cortines, għan żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li dan il-proġett huwa wieħed Ewropew ferm u ma nixtieqx li nara nazzjonalizzazzjoni ta' life fil-verżjoni ta' qabel jiena kon tar-rapport u kien hemm blukkat sħiħ fuq dan il-programm life. Il-finanzjament tal-life ġi paralizzat għal 8 xhur sħaħ għaliex kien hemm min rid jagħmel nazzjonalizzazzjoni ta' dan il-programm u għalhekk id-deċiżjonijiet kienu jittieħdu mill-Istati membri u l-fondi jaqdu jiġu approvati. Issa ngħidu li dan huwa proġett Ewropew wiesa, din hija xaġa tajba, u rajna li kien tentattiv kbir, tentazzjoni kbira l istati membri li approvaw proġetti fejn kien hemm teknoloġiji li ġa kienu jintużaw. Il-punt ta' dan il-programm huwa li ikun hemm riċerka u l-iżvilupp biex niskopru teknoloġiji ġodda, eċetera. Pajizi li kunu ħadmu tajjeb u jkunu kompetittivi irċivu ektar flejjes taħt life mill-li kiku ġiet nazjonalizzata. F'pajjiżi per eżempju aħna rċevejna 20 miljun euro ġejt attakkat mill-gvern ehm, li għax marċevejni din iċ-ċifra, man bat rċevejna 36 miljun euro saħan sitra għax konna kompetittivi u ħloqna proġetti kompetittivi. oħra interessanti għalija hemm ċifra fil-proġett li ser tevita li jkun hemm nazzjonalizzazzjoni. In-natura minna nifisa hija ma tarafx fruntieri, xmara ma toqgħodx tara li se tgħaddi minn pajjiż wieħed ħa tgħaddi minn pajjiżi differenti. Hemm imbagħad il-kwistjoni ta' tniġġis taħt l-ilma, naqis tal-emissjonijiet din hija internazzjonali u kwistjoni transkonfinali fija nfusa. u għalhekk jekk iridu nżommu l-ispirtu ta' ekosistema u teknoloġija favur l-ambjent ma nistawx nħarsu l-interessi nazzjonali tagħna biss, irridu nħarsu lej proġetti internazzjonali. Studji fuq safar, per eżempju, jistaw jgħinuna għax forsi jkollhom bżonn viża biex jivvjaġġaw mill- mill-Svezja l-Afrika per eżempju. Ma nafu li dawn l-affarijiet ma jisaxħux għax l-natura ma tarax frontieri. Għalhekk sa emendi, grazie ħafna. Sul grotte. Aħna ovvjament ma rridux frontieri u kontrolli fil-frontieri, aħna rridu moviment ħieles u Spanja hija mudell fir-rigward l-assarbament tal-proġetti tagħha. Linda McKellen. Grazzi l-Jutta l-flessibilità kollha fuq l-NGOs u l-kontratti permanenti nafu li ħafna serħu li għajxin tagħhom fuq dawn il-proġetti permanenti. Hekk qed l-affarijiet bil-kontratti. Mistoqsija fuq l-SMEs l-Kummissjoni. għandu kostitwent? li jmexxi SME u rrit offerta għal-life, iżda mbagħad sab li jekk tkun kumpanija żgħira inti tirċivi biss l-ewwel pagament wara sitt xhur u l-pagament, il-bieta pagament wara 11 xar. Jiena rrid ikun naf huwa normali għall-SMEs li pereżempju fil-programm ta' riċerka ninvolvu l-SMEs imma xinajdu dwar life dan għalli li ma jistax għatta sitt xhur minn ebda pagament ta' xejn. Linda, ich möchte... Grazzi, Linda. Issa, nixtieq nadir kelma l-Kommissjoni fil-qosor min ixtiq jitkellem. Intkom rappresentant? Grazzi, President. Jena l-ewel net nishtiq Nirringrazzja l rapporters Sinjura Jutta Hog għall abbozz ta' rapport tagħha u kif ukoll għall-emendi Eh, li huma maħsuba biex ittejbu it-test. Jiena se nikkummenta fuq xi elementi li eh, semmiet ir-rapporter kif ukoll id-deputati l-oħrajn u nibdew bil kunċetta bilanċ ġeografiku il-Kommissjoni fil-proposta ta' ħaxtaqet zewċ affarijiet li tkompli il-program Life uh, bil-budget modest kellu uh, suċċess kbir u huwa appoġġat mill-Istati membri mal-Kummissjoni fil-proposta ta ħarjedet tqarreb il-proġett Life li huwa modest iktar lejn l-anijiet tal-politiki tal-, -proġett, tal il-klima u l-ambjent u anki tuża dan il- eh, dan, dan l-elementi tal-ambjent tal u bidla tal-klima fi proġetti Ewropej oħrajn. Jiġifieri aħna rridu naqdu dawn l-aspetti differenti għalhekk l-allokazzjonijiet nazzjonali eh, jew inkella kif se nqasmu dawn il-fondi bejn l-istati membri għanna esperjenza ta' 20 sena bl-implementazzjoni ta' dan il-programm u aħna nafu kif għalet is Signora Rapporter li l konċet ta' allokazzjoni nazzjonali anke kienu indikattiv mhux dejjem kien jippermetti illi aħna nilqu l-għanijiet ta' din id-distribuzzjoni kif f'ċerti stati membri kien hemm uh, suċċess kbir u eh, dawna l-istati membri jieħdu ammont kbir tal-fondi tal-life fil-waqt li oħrajn minkejja kollox xorta ma jilħqux jilħqu il-kwoti tagħhom din l-istess sistema. Unbat, proġetti li kwalitattiv eh, kwalitattivament kienu uh, tajbin, xorta uh, ma, ma setawx jintlaħqu u ma setawx jiġu aċċettati propju minħabba din is-sistema tal-lokazzjoni Jiena irrit ngħid li il-proposta tar-rapporter li nappoġġaw forsi iktar li stati membri li għandhom diffikultà biex iwaslu uh, proġetti tajbin biex ikunu jistgħu jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. U din hija sistema li forsi kultant tista' isservi ta' xkiel addizzjonali għal dawn il-proġetti. Aspett ieħor huwa l-aspett tal-kofinanzjament. Il-Kummissjoni fil-proposta tagħha l-ewwel qabel kollox ridet tissemplifika l-affarijiet, tissemplifika r-rapporti, tissemplifika l-kofinanzjament, tissemplifika il-mod kif wieħed jista' jara eh, jikkalkula l-ispejjeż, l-ispejjeż tal-personal permanenti, tat-taxxex, eċċetera. Li qed ma jkun hemm iżid il-kofinanzjament il-kofinanzjament biex ma, ma tikkastigax il dawk li kienu qegħdin jippruvaw jipparteċipaw permezz proġetti tagħhom. U dan wassal għal xi eh, għal ġestjoni aħjar tal-programm kollu kemm issa fil-kontest tal-proposta li ġiet ippreżentata. prezentata l-ideja li nitrattaw b'mod separati ir-reġuni l-iktar eh, l-inqas favorizzati juħol inna problema ta' implementazzjoni bħala kommissjoni kif nistaw niddefinixxuhom, nidentifikawhom dawn ir-reġuni ehm, anki kif, kif se nidentifikaw dawk il-proġetti marbutin ma' proġetti ma' reġuni li huma ehm, eh, vantaġġati kontra dawk li huma inqas vantaġġati Issa jena naħseb li jemżon ta' iktar riflessjoni fuq dawn eh, l-aspetti, pero se jkun hemm problemi ta' implementazzjoni un bat fejn mbagħad eh, life mhuwiex strument ta' koezjoni u allura l ma naħsibx li huwa l-lok dan il-proġett li jew dan il-programm fejn aħna nagħmlu din dawn id-distinzjonijiet. Jena ħad nara kemmu kemm kienaw appoċ fuq il-konċett ta' proġett integrat li formalizza l-ewwel darba fil-proġett LIFE. Eh, l-aspett eh, tal-programm Zajr eh, Life għall-ambjent illi se jipermettilna li konna iktar ambizjonijiet oljien għal dak li għandu xjaqsam għall implementazzjoni tal-liġi komunitarja f'dak li għandu xjaqsam l-ambjent illi kultant jitlob sforz addizzjonali mbagħad dwar il-reġuni ultraperiferiċi u eh, dawk li eh, huma fit-territorju territorji mbeda. Jiena hawnhekk irid infakkar ukoll il-budget żgħir li għandu dan il programm ġifier ma nistgħux inkopru xi territorji kbar dan kollu jrid jiġi deċiż fil ġejjieni Men problem ta' ġestjoni aħna għanna esperjenza bil-program ta' pajzi terzi ġifiri life tlieta u aħna hemmhekk aħna kellna problemi ta' implementazzjoni enormi ġifieri l-ġbir ta' fondi komunitarji u lan tal-programm huwa li propju u eh, f'dan il-kuntest Ir-reġuni kolla kollha illi ma jħadmux il-liġi komunitarju dak li għandu ma mal-ambjent ma jistgħux ikunu appoġġati ġifieri kommissjoni kummissjoni qiegħda tanalizza alternattivi mod partikolari fil-kontest tal-fondi tal-iżvilupp biex naraw jekk hemmx lok illi aħna intejbu l-proposta tagħna. Grazzi, Sur President. Skużani, tal-li etnafa sħabba l imma għanna punti uħor fuq l-agenda importanti li rridu nieħdu. il-mistoqsija tal-SMEs ta' Linda McKevin ma nataċ t tweġiba. Allora għandek 30 sekund oħra. Machen Sie das gleich bilateral auf dem Flur, wenn das nicht möglich ist. Da gebe ich jetzt der... Forsi tistaw ta' tweġbu eh, bilateralment, titkemmu bilateralment. Tajjeb, il-rapporter issa. Grazie President, biex nana, il-pagamenti fej kunu valuti SMEs Naħseb li dan nistgħu nagħmluh permezz ta' regolament budgetarju. Jekk sejra żball ma tgħidx ħarsa lej dan imma naħseb li hemm skadenza ta' tliet xhur. ħana tiħarsa lejn xinija s-sitwazzjoni. Nirringrazzja lil kulħadd ta' li tkellimtu hawnhekk fuq l-OTCs nifhem li hemm bżonn li nieħdu azzjoni hawnhekk ukoll. jeħtieġ li jsir xi ħaġa. Issa jekk kulħadd fil-programm jista' jiżgura eh, li DDF tista' tintuża tant l-aħjar. fil-rigward iż-żieda tal-programm ma nistgħux naqbdu nżidu l-affarijiet mix-xejn, iżda rdu naraw sempliċement jekk iż-żidiet jistgħu jintużaw, kif jistgħu jintużaw għal eh, life, għal klima, għal proġetti integrati, ecc. Speċjalment fir rigward il-proposta tal-Kommissjoni m'hemmx daqshekk bassir tajjeb għal xi żieda. Aħjar għek hekk allura, jiena nipproponi li fil-rigward il-klima ma ħadniex pozizjoni ċara fil-rigward il-proposta tal-Komissjoni, jina naħseb li rridu diskutu sabiex bekk nkun nistaw nkopru il-reġuni kollha u l-postijiet kollha ta' natura l-fejn biex bekk ikunu jistaw jiġu appoġġati fuq bażi ta' 10% per eżempju skont il-pagamenti ta' seba' snin ma' sibx li huwa lanqas. Nalaqgħu. Grazzi l-Jutta Hawg. 27 ta' ġunju hija l-iskadenza għall-emendi sa' nofsinhar u 17 ta' settembru niddiskutu u nivvutaw. Issa naddu l-punt 8 fuq l-agenda. Oġġezzjoni skont l-artiklu 88 paragrafu 2 riċ projbizzjoni tal-użu ta' ċomp u l-komposti tiegħu f'artikli Ta' fil-prodotti ta' ġollejer, ġojellerija u aċċessori għax-xar. Skużani, President. Ħan niġu hawnhekk wara waqfa għall-ikel u ħnivvutaw fuq xi ħaġa li verament għamilna ħafna xogħol fuq u biex niġbru evidenza eh, għan ċittabli li niddiskutu xi ħaġa tant importanti ċan xi ħaġa li tant infaqna flus fuqha fi tliet minuti u nofs. Jina fl-opinjoni tiegħi mistax issir. Sur Gruta, ngħaddi il kelma lil Richard Zeber. Chris Davis għandu raġun ma nistawx nindirizzaw din il-kwistjoni fi tliet minuti. Fil-fatt, ma nafx kemm hemm punti fuq l-aġenda imma Rridu naraw jekk verament rridu konna ħin sħiħ ta' votazzjoni mit-tlieta sal-ħamsa. Forsi dan il-punt ma jkunx jirrikidinna wisħin. ħin. Mbagħad inkun nistgħu niddiskutu dan il-punt għalhekk wara l-offsenar fil-paċi kollha. Huwa suġġett tant importanti li ma nistgħux naqbdu nagħmlu hawnhekk ftit minuti. Sur Grote, dejjem kwistjoni importanti li nevalwaw din il-kwistjoni, nifhem il-Chris Davis, Linda. Naqbel li jena rrit nagħti widen mill-Kummissjoni qabel niddeċidi kif ħanivvota. Imma jekk ħanaqblu li ħankunu għawn fit-tlieta u niddiskutu il-punt fit-tlieta rrid waqfa qabel il-vot. Jekk irridu nivvota fuq dan fil-kumitat, ma rridx ikonna diskussjoni mbagħad eżatt wara jkollna vot, irrid ikolli ħin biżejjed biex niddiskuti mal-kollegi kif ħanivvota. Il-kwistjoni hija din, jgħid isur Grota għal votazzjoni fuq dan il-punt importanti li nemluħ fil-tlieta bħala l-ewwel punt imma eh, skont l-aġenda l-votazzjoni tiegħu huwa fuq l-ewwel punt, punt numru 9, eżatt fit-tlieta jiena nista' nipposponuha għal niddiskutuha fit-tlieta mbagħad nagħmlu l-votazzjoni fl-aħħar punt ta' sessjoni ta' votazzjoni biex bekk ikun hemm pawża biżżejjed qabel ma naslu minnu fiha l-votazzjoni. Taħseb li nistgħu naħdmu hekk? Tamen sens? Richard Zever. Għanna bizzejet ħin għal-diskussjoni, hemm bżonn natu ħin għaliex impressjoni mill-lobby u hemm bżonn nitkellmu. Ħankun frank magħkom ċaru tont. Il-premessi għal dan ir-rapport ma tantx kienu sempliċi u għalhekk irid ikonna ħin biżejjed biex niddiskutu. Jiena għal daqstant niproponi li nivvutaw fit-tlieta niddiskutu fit-tlieta mbagħad naraw meta votaw. Sur Grote, rridu nżommu mal-ħinijiet li għanna xanna l-pressjoni sħiħa xil-plenarja hija f'Lulju wara l-bib u għalek eh, jew ħan nisimaw issa l kummissjoni naddu kelma l kummissjoni fuq dan il-punt, punt numru 8. François Grote, Tumbat Gutierrez l-iskanta li qed inbidlu l-programm fl-aħħar minuta aħna kenna eh, ċerti numru ta', dokumenti u ta' dossiers illi niddiskutu dal-ħodu, forsi misna eh, samna l-ħin aħjar. Dem l-istess ħaġa. U meta najdu li kienem il-pressjoni tal-lobbying, eh, skużawni, ma dina waħda mill- kumpaniji magħrufa fi Franza u ma rajtx aslo bi waħda, jiġifieri nisa qed niskanta li l-kollega tiegħi mill-Awstrija qed jgħid illi jien naħseb l lobbying ġej minn ċerti parlamentari. U għax kultant hemm bżonn li ngħidu l-verità kollu. Aħna se niġġieldu fuq dan id-dossier għaliex l-affarijiet qed issa jieħdu xejra inaċċettabbli. Mill-banda l-oħra naħseb illi hemm il-vot li jrid jibda fit-tlieta ekkirit isir jiena tlabt pjaċir li eh, ma nitolbux spess għax fuq il-rapport tiegħi eh, ħlisna minnu malajr ħafna. Imma jiena ġbajt issa, ġbajt minn din id-dizorganizzazzjoni eh, li kunaw f'dan il-komitat. Ġo creo una cosa muy sencilla. Jiena naħseb li ħaġa sempliċi hawnhekk. Dan huwa dokument promoss minn ġiġi promoss minn lobby. Dejjem nitkellmu dwar kif il-leġislaturi kollhom data u kif irid jiġi disciplinat kollox. U din hija kwistjoni ta' problema tal-qafas leġislattiv. Ma sibx li għaw din l-urġenza kollha ħadd tispiċċa d-dinja jekk nifutaw fl-ulju ma nistawx nkunu inqas burokratiċi u nitkellmu bl-affarijiet prattiċi u nagħmlu l-affarijiet b'mod loġiku, aħna mmexxija minn aġenda u mhux minn kwistjoni ta' ekwita u ta' ta' ta' dan l-affarijiet jiena ġej mill-ambitu eh, akademiku ma nistax nivvotaw hekk, nirrifjuta anke minn problema etika u ta' responsabilità dan mhux possibbli. Forsi ma nivvotawx illum sakemm ikonna diskussjoni għax ma nistgħux naħdmu hekk. Ek ħana raw sen provaw namlu, jieta sul grote. Mish kwistjoni ta' ħajja jew mot, imma għanna dan il-punt fuq l-agenda u diskutejna l-agenda, diġa kena kritika, mżon votaw illum. Nissuġerixi li nkomplu ma l-agenda kifini, dan il-punt nihduħ eh, bħala l-ewwel punt wara l-ofsenar u ma jkunx hemm diskussjoni. Is-Sur Davis, hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni. Is-Sur Grote. Eżis kollegi, jew niddiskutuha issa Għattajna xar minuti nilli litikaw fuq il-regoli ta' proċedura wara kollox. Naf minn gruppi politiċi li d-deċiżjoni tagħhom ħajħdu wara li jisimaw mill-Kommissjoni, għanna l-punt numru 8 fuq l-agenda fejn hemm oġġezzjonijiet li saru u rridu naħdmu fuq dan fl-imkien. Hija proċedura normali u tajbin soltu nżommu mal-ħin f'dan il-kumitat. Hemm sitwazzjoni differenti f'kumitati oħrajn. U għalhekk fir-rigward l-organizzazzjoni jiena nħoss li s-soltu kritika tkun li ma jkonix bizzejiet. Imma kulħadd iħost il-kollegium li u jew hija l-iktar persuna importanti, għalhekk għandi xi ħadd ieħor li jitkellem fuq ir-regola ta' proċedura. Sinjura Ħassi, naħseb li mhux aċċettabbli li l-unika persuna li hija permessa li titkellem hija rappreżentant tal-Kummissjoni Min tal-inqas irrit ikonna intervent għal kull grupp politiku biex ikonna dibattitu. Linda. Linda. Nista' niproponi jekk ħonna ħin biżejjed minn interpreti li nisimgħu issa minn il-Kummissarju ikonna votazzjoni normali, mbagħad ikonna dibattitu fuq dak li nisimgħu minn il-Kummissjoni, nieħdu pawża ta' 10 minuti mbagħad nivvotaw wara nipposponu il-Kummissarju Tajani biex jiġi fil-5 u nofs. Forsi, niddibattu issa ma' rappresentant tal-Kommissjoni, nirreflettu, jkollna dibattitu wara l-offsenar, nifu għal xar minuti, mbagħad nivvotaw wara l-offsenar. Naħseb li jekk men sens. Nemmel li għandna jkollna dibattitu hija kwistjoni importanti u jkunu jitli li nisimgħu mingħand il-rappreżentant tal-Kummissjoni kif qed jissuġġerixxi il-President. Tajjeb, Mela jekk m'hemmx oġġezzjoni nisimgħu mingħand il-Kummissjoni issa ir-rappreżentanti Kjożbok. Before I start, I'd like to mention... Qabel ma nibda, nixtieq ngħid li EKA, l-Aġenzija Ewropea għall kimiki rappreżentanta eh, hawnhekk jekk għandkom xi mistoqsijiet diretti lejlhom. L-ewwel naħseb li għandna nsemmu dan il-punt. Irridu niftakru x'inhuwa lan ta' restrizzjoni li qegħdin nitkellmu fuqha biex nħarsu is-saħħa tal-bniedem, speċjalment it-tfal, minn effetti ta' ħsara li jista' jkollu ċomp fl-artikli fil-prodotti tal-ġojellerija. Tfal ikunu eh, soġġetti għal dan l-użu u għalek kommissjoni mħasba li twessa artikli mhux biss għal tfal iżda anki għal prodotti li jużaw l-adulti. Dan qed ngħidu għaliex ir-restrizzjoni tagħna ma tistax Emmin qed jgħid li ma tistax tiġi mqabla mal-Istati Uniti, anzi le, hija mqabla tista' titqabbel mal-Istati Uniti u hija usa saħansitra. Fuq l-artikli ta' ġojellerija u l-aċessorji tax-xar jekk ikollhom użu ta' ċomp kbir ta' 0.05% jew komposti ta' ċomp jista' jkun hemm eċċezzjoni. Enamel l-parti interna ta' ehm, ta' arloċ, għax dak li kum ma nimmaġinawx li ħajdowe par arloċ, specialment fall. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' ċomp fil-ħġiġ ehm, kristall. Ehm, Fit-tazzi tal-kristall u anke fil-kwistjoni tal-pużati ehm, u fil-kwistjoni tal-platti ta' fuq il-mejda, eccetera. Kellimna fuq din eżenzjoni minnħata l komissjoni l-ewwel net l-Kumitat ta' Eka soċ-ekonomiku kun mal il-mandat tiegħu jekk jirrekmanda li neżentaw l-użu ta' dan ċomp minħabba impatt importanti fuq is-saħħa, it-tieni raġuni hija li hemm alternattivi għall-użu ta' ċomp fil- fit-tazza tal-kristall U t-tielet kritika hija li eżenzjoni proposta mill-Kummissjoni hija usa minn rakkomandazzjoni ta' eh, Kumitat Soċjoekonomiku ta' EKA. Ekk qed ikun hemm kriterju wieħed li qed iddaħħal għal tazza tal-kristall flok 2 jew erba'. L-eżenzjoni hija bbażata fuq l-assenza fuq nuqqas ta' riski għal saħħa tal-bniedem u hija bbażata fuq nuqqas ta' evidenza għal alternattivi adattati għall-użu ta' ċomp f'dan l-applikazzjoni. L-ewwel net ir-riski. In-nuqqas ta' riski importanti diġaġi magħruf fil-dossier oriġinali mill-Istati membri f'dak il-każ kien Franza. Ma kienx kwistjoni laqqas tal-Kumitat ta' EKAM, ma kienx hemm l-ebda sfida f'dan ir-rigward u meta l-Kumitat Soċjoekonomiku tratta din il-kwistjoni huwa għaraf il-fatt li kien hemm nuqqas ta' evidenza ta' riski importanti. Għadna nota wkoll li li il-possibilità li tazzi tal kristalli jiddobu hija kważi inesistenti u għalhekk ħarriġna b'din il-valutazzjoni. Il-Kumitat Soċ-Ekonomiku qed jagħmel valutazzjoni sħiħa jekk irridu benefiċċju fuq l-ispejjeż u l-benefiċċji u jekk f'din l-analiżi il-benefiċċju jkun ta' zero, kwalinkwa tip ta' spejjeż li tkun iktar minn zero tkun sproporzjonata u għalhekk jekk hemm nuqqas ta' riskju importanti, allura imbagħad l-ebda miżura ma tista' titqis bħala xirqa. Dak huwa l-ewwel element. U b'dan il-Kumitat tal-valutazzjoni soċjoekonomika mhux tal-li ma marx lilim il-mandat tiegħu imma għamel evalwazzjoni xirqa biex jindirizzi għal proporzjonalità. It-tieni kritika għandax taqsam mal-alternativi kif semmejt. Alternativa adattata hija alternativa li teknikament u ekonomikament hija fattibbli. Fattibbli teknikament l-evalwazzjoni ta' dan il-Kumitat jisħaq fuq il-fatt li m'hemm l-ebda evidenza ta' alternativa adattata disponibbli fuq is-suq u jisħaq fuq żewġ elementi l-ewwel nett il-fatt li l-alternativi jistaw ma joffrux l-istess eh, dawl li għaddi mill-kristall, per eżempju, u ma jistawx joffru l-kuluri kollha li hemm preżenti fil-kristall per eżempju l-aħmar rubja. Bat, semmejna li hemm eh, semmejna li jem privattivi li skadow nemmen li dan ma jfissirx li proċess ikun disponibbli lilin minn stadju laboratorju u lanqas jista' jintuża fuq skala industrijali. fir rigward il-ħġieġ eh, jekk m'għandux ċom fih bħala definizzjoni mhuwiex meqjus bħala kristall u għalhekk irridu noqogħdu attenti biex ma konniex impatt negattiv fuq atturi oħrajn fuq s Ma kienx hemm l-ebda eh, informazzjoni fil-proċess ta' konsultazzjoni fuq il-proprjetajiet fiżiċi ta' alternativi fosthom kemm jistgħu jħadmu kemm jistaw ħadnu fihom bħala kontenut u kemm jiswaw flus. Dan huwa l-evidenza li għandna qudiemna m'hemm l-ebda eh, kwistjoni oħra, snafu li jista' jkun hemm progress fil-metodi ta' testjar, fil-data li għanna u anke fit-talba għall-alternativi. U għalhekk aħna edna li ħanatu ħin bizzejed biex dak li jkun ikoll informazzjoni u anke biex il-progress tekniku ikun jista' jitwetta javvanza. It-tielet kritika bħalma semmejt għandha x'taqsam ma' l-estensjoni tal-Kummissjoni fir rigward l-eżenzjoni għan blok u l-kritika hija marbuta mal-fatt li fir rigward il-tamir elettroniku elettriku hemm eżenzjonijiet, il-ROFS, mux ehm, mill-Kumitat biss, iżda inkluda żewġ kriterji l-oħra. Rrid infakkar li hemm nuqqas ta' riski importanti għal żewġ kategoriji li diġà ġew evalwati oriġinalment. U dawn iż-żewġ kategoriji huma dawk il-kategoriji li fihom l-iktar kwantità kbira ta' ċomp. U għalhekk jekk hemm nuqqas ta' riski importanti għal Meta jkun hemm ħafna ċomp, potenzjalment bħala definizzjoni, il-ħaġa ġib l-oħra hemm iktar u iktar riskju baxx jew riskju importanti fejn hemm inqas kwantità ta' ċomp. U aħna għedna li ħajkun hemm din eżempzjoni għal ċarezza fil leġizlazzjoni aħna konxi li żewġ leġiżlazzjonijiet m'għandhomx l-istess għan, iżda l-operaturi fuq il-post ikun aktar prattiku li jkun hemm eżenzjonijiet li jkopru l-istess ħaġa. Element ieħor li rrid insemmi u li dan l-approċċ kiseb opinjoni favorevoli bubunanità fil-Kumitat Reach fil-rigward il-27 stat membru. Fu l-abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq l-riski għal saħħa tal-bniedem u fil nuqqas ta' alternativi adattati, dokumentati fuq is-suq u f'settur li huwa karatterizzat minn numru qoli ta' semqis naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar mhux ma jkunx proporzjonat li nimxu b'dawn l-eżenzjonijiet. Grazzi, Sur Grote, grazzi Kommissjoni. Dak li jett, tqassam lill kollegi kollha bil-miktub ħalli tistgħu taqrawa Għal darboħra issa ngħaddi l-kelma lill-Aġenzija fil-qosor u l-opportunità biex tirreaġixxu. Grazzi, President. Naħseb li tweġiba ħarġet mill-Kummissjoni u tkopri diġa l-aspetti ewlenin tad-dokument. Il-Kumitat kemm tinfuqu fuqu fuq l-analiżi ta' analiżi soċjoekonomika ila segwi l proceduri kollha bir-reqqa u ġew dokumentati fit-tweġibiet li nataw. L-impatt fuq is-saħħa tħares b'kollaborazzjoni mal-Kumitati tal-Evalwazzjoni tar-Riskju u għalhekk iż-żewġ kumitati xjentifiċi taw ħarsa li din is-sitwazzjoni flimkien fid-dettall. Palma deskrivaw anke jektar kmin il-Kummissjoni. Grazzi. Sur Grute, grazzi. Grazzi ħafna. Nimxu ek, il-kollegi kollha ħajġu marfa bl-email li ser ikonna diskussjoni fit-tmim tal-vot waqfa qasira mbagħad nivvotaw eh, fuq il-punt numru 9 fl-aħħar ta' sessjoni tal-votazzjoni. L-ewwel nivvotaw fuq ir-rapport rapporti kollha minn 10 sa 15 bat nagħmlu disa u tama li kolkom ikla tajba terġgħu ittallaw un sokkor ċisimkom biex ikolkom biżejjed enerġija ħalli fitli tlieta f'tawar nil niltaqgħu għal-vot. Grazzi.